Thank you very much, hush to everybody. So good afternoon. Grazzi ħafna tal iskitta sinjuri għana f-sinari tajjeb u merħba mill-qalb għal dan il-Komitat tas-Suq Intern. Aħna ħan il-taqaw il-lum għal nofsinar sa' sitta u nofs un bat għana zewċ sessjonijiet saħħaħ għada fil-ħodu wara nofsinhar. Għandna żewġ dossiers importanti ħafna għada, speċjalment fil-ħodu meta nħarsu lejn direttiva dwar ix-xiri pubbliku u wara nofsinhar għandna rapporta s sinjura Van fuq il-kwalifiki reċiproki u dawn huma riformi importanti għas-suq intern kif tafu, għas-suq waħdini. Issa wara nofsinhar ħankunu għadin niddiskutu il-rapport tas sinjura Legrip fuq il-kodiċi doganali riformata. Din hija xi ħankunu għadin niskutu għadha l-waqt għan huwa wkoll element importanti ħafna għas-suq intern. Mela, l-ewwel qed trid nilqa' xi nies fostna Fuq l-iskeda qabel ma adottaw l-agenda ħan għamlu xi bidli żgħar sabiex naċċertaw li rapporter u l-għenin kollha jkunu f'posthom u nittama. Illi kulħadd ċar dwar kif ħan naħdmu għalhekk r rapporter ta' Sinjura Van għada wara nofsinhar fit-tlieta. Mela, nastudinkom tadottaw l-agenda, grazzi ħafna. Issa. Nishtin informakom kif kważi dejjem jiġri li din il-laqa qed tiġi web u għalhekk bħal dejjem jiena nilqa' fostna l-udjenza li għandna online. Nilqgħu ma' diskussjonijiet tagħna wara nofsinhar ngħidilkom li l-informazzjoni u l-dokumenti kollha li tistgħu tal-laqa tagħna tistgħu tarawhom fuq il-website ikonna newsletter kull xar imma din għadha waqt tkun disponibbli ħana dwar il-membri fil-fatt. Issa xtaqt ngħidilkom illi il-grupp ta' ħidma dwar l-e-commerce li kif tafu kien qed jitla' taħt it-mexija tas-sur Arias kif ħanisimgħu għada fil-diskors tiegħu bħala rapporter fuq is-sur waħdini kien qed jiltaqa' kull xahar u issa ħejjew sommarju ta' konklużjonijiet li diskutejna fil-laqa tal-imko tal-10 ta' Lulju u dawn huma dokumenti disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bit-Taljan u bl-Ispanjol. Ħajkonna wkoll rapport ta' delegazzjoni tagħna f'Ċipru fl-okkażjoni tal-Presidenza Ċipriotta. Nil-abfasna tlet membri ġodda u koll il-taqaw ma' sekretarjat imko u nistidinom biex jgħidulna hello daqsxejn dal-ħodu għana sinjura Svezzanova illi kienet ma DG Markets u issa edawnek fosna. Emmi, nittama li għattu tajjeb ismek kissa eventualment nidraħu kol. Imbat għanna sinjura Alexandra Alkotovidu minn DG Trade kienet ma DG Trade issa edha fosna unek fil-parlament Mbagħad għandna Sir Christian Krolik illi kien mal-direttor tas sajt ma naf li tkel ġili ħadem ukoll fil-parlament u għana lek nil-qawa mitli tal-juma maħna. Fl-ħanet taħna l-lum ħankunu għedin nirrilaxxaw ukoll nipublikaw studju ieħor is-simplifikazzjoni l-modernizzar tal-VAT fis-suq digitali U dan huwa wieħed mill-punti li konna qajjimna fil-Kumitat tal-Revizjoni tagħna. Imbagħad għandna l-minuti tal-19 ta' Lulju issa jekk is-Sekretarjat ma jirċivix kummenti dwarhom sa l-aħħar tal-laqgħa ġifieri ta' għada flaxija dawn il-minuti ħajjitqisu bħala adottati. Issa naddu mela fuq ir-rapport tagħna l-emendi dwar il-kodiċi doganali tal-Unjoni din hija rikast. U s-suq il-Kumitat tas-Suq Intern tal-Affarijiet Legali ħajkunu isuna l-opinjonijiet tagħhom dwar ir-rapporter Sinjura Legrip kienet qed taħdem ukoll u ħatina l-isfond tal din il-proposta u mbagħad ikollna l-ewwel reazzjonijiet tar-rapport tagħha. Għanna Shadows zmana unek, għanna Signora Rapti, għalla Sandy, Sur Schmidt mhuwiex hawnhekk, ma nafx min qiegħed floku, Sur Rochefort minnu. Sur Schmidt, Sur Bilan jgħat hawnhekk għalli sijar, e ħajdi t-tkallem għal ħodor. <coughs> ġifri għandna ħafna shadows fil-fatt ġan jina ħanaddi l-ewwel il-kelma l-om mbagħad il-kull min ikun irid jitkellem wara jom. Naddi għas-Sinjora Allegri, u mbagħad wara shadow rapporters. Monsieur le President. Grazzi ħafna, ehm, President, kollegi, llum qegħdin nitkellmu flimkien dan il- proġett ehm, fuq il-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni. Nixtieq ngħid li jiena rispettajt il-ftejim interistituzzjonali fuq l-affarijiet iktar tekniċi għamilna l-emendi biss fuq dak il parti ta', ta, ta dokument bil-gris ċifiri skont ir-regoli. Xtaqt ngħid ukoll mal-ewwel biex ngħid li jiena se nirriserva dritt biex nerġa' nressa emendi oħra emendi ġodda li għandhom xjaqsmu ma ċertu għaffajt li ma tbidlux fil-proposta tanna tal-Kommissjoni, ġifiri l-parti bojot ta' tekst, jekk eh, l-gruppi politiċi jilħu ftejim eh, bejnietom ġifiri li nkunu nistaw nbidlu dawn il-partijiet bojot eh, u naraw kif nistaw nimxu l-qoddim fl-imkien u ovvjament jina jekk naslu ġifiri għal emendi ġodda nejdilkom għall ewwel dejjem ġifiri skont ir-regolamenti interistituzzjonali. Mela, din il, dan il-kodiċi ta' dwana huwa importanti għax er-, hemm bżonn li insaħħu modernizzaw il-liġi ta' dwana, il-liġi ta' palissa fil-fatt tuża liġijiet ta' tnejn u design u hemm bżonn eh, minn dak iż-żmien law kien hemm ċertu żvilupp anke mill-perspettiva legali. Kien hemm f'Diċembru ta' sena l-oħra il-kollega koll kien għamel eh, l-kontribuzzjoni tiegħu fuq il-modernizzazzjoni ta' dan il-kodiċi u għalhekk l-Unjoni Ewropea ddeċidiet il-kodiċi 450 ġifiri tal-2008 sabiex inkunu nistaw eh, nirrispondu tlet għanijiet meta metalt tqajna ma dan il-Kumitat fi 26 ta' April il-Komissjoni Ewropea li qed li d-data ta' dan il-kodiċi se tiġi issa posposta għal dan ir-rapport għandu jitlesta sal-24 ta' ġunju tal-2013 għax il-data li kanna qabel ma mhux se nistgħu nżommu magħha għax hemm ħafna e, tibdil fis-sistema tal-informatika u hemm ħafna dewmien imħabba dan. It-tieni għan huwa li l-kodiċi jiġi modifikat ukoll skont it-trattat ta' Lisbona minn kif dan daħal fis-seħ l-atti delegati l-atti kollha l-oħra ġifieri skont it-trattat U it-tielet punt hija il-kunċett li għandu x'jaqsam l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsam mas-sigurtà u kif jista' jiġi aġġornat dan il-kodiċi. Il-kodiċi naraw kif jista' jaħdem Tajjeb biex irrid ikonna regoli koerenti u li nistgħu nifhmuhom ta' sistemi ta' dwana. Hemm bżonn għalhekk iktar konverġenza tar-regoli u tas-sistemi ta' dwana li tant importanti l-Istati membri u iktar u iktar għall operaturi ekonomiċi. Għalhekk u għal dan din ir-raġuni li nixtiequ li jkollna qafas dinamiku u dejjem li jifavorixxi it-kabri fl-Ewropa u l-emendi qegħdin f'dan is-sens. Nispera dawn l-emendi wkoll jippermettu jippermettuna li fil-xar fix-xhur li ġejjin inkunu nistgħu nibnu kodiċi ta' dwana li jirrifletti l-bżonnijiet ta' kull minu eh, għandu xaqsam x'jaqsam f'dan ix-xogħol Jiena xtaqt indaħħal ċertu dispożizzjonijiet li nkunu bilna kollha fihom aħna ridna naraw ukoll li nagħmlu ċertu bilanċ bej il-modernizzazzjoni tal-liġi ta' dwana u anki nżommu ċertu numru ta' derogi għal prinċipji ġodda. Jiena xtaqt li dan ikun rapport eh, bilanċjat. Eżempju l-artiklu numru 6 li qed niproponilkom Mindu bdejna xogħol tagħna fil-kumitat tagħna, anki meta tkellimt qabel jiena dejjem qed li xtaqt li l-eċċezzjoni tal-Kummissjoni Ewropea eh, nibdluha fil-paragrafu 3 tal-artiklu 6. Dan l-artiklu 6 huwa importanti ħafna għalija għax hawnhekk qed nitkellmu fuq il-prinċipju tal eh, fejn l-elettronika tintuża Eh, sabiex kull tip ta' bdil ta' informazzjoni bejn l-autoritet ta' dwana jew kella autoritajiet oħra għandha ssir ġifiri bil-informatika. Dan il-prinċipju ovvjament jiffaċilita ta' xogħol bejn in-nies ta' dwana imma eh, jiggarantixxi wkoll is-sigurtà meta nkunu qed nitkellmu fuq merkanzija fl-Unjoni Ewropea. Fil-paragrafu 3 tal-artiklu 6 qed nżommu din l-eċċezzjoni li qed tipproponi l-Kummissjoni imma qed tkun ftit iktar eh, preċiża u stretta dan dejjem biex niżguraw li l-kodiċi tad-dwana jkun jista' jidħol fis bl-istess mod fis-27 stat membru. U dejjem ġifiri f'dinja tal-informatika kif suppost kif konna edna wkoll wara l-laqa tal-2000 wara ta' dan id-dokument tal-2008 Id-deroga mbagħad jekk nżommuha kif qiegħda bħalissa jista' jkun li toħloq proċeduri ta' dwana fil-Unjoni li jkunu bżewġ veloċitajiet. U dawn ikunu ta' dannu nkunu naraw li min ma jkunx irid jagħmel ċertu żviluppi fis-sistemi tad dwana ta' jew min ma jkunx jista' jagħmilhom u dawk mbagħad li jagħmluhom hemm bżonn, jiġifieri jew b'mod elettroniku jew inkella permezz tal-kartijiet naraw li eh, eh, l-awtoritajiet tkunu jridu jagħtu ċertu provi b'dan il-mod. Għalhekk il-deroga hija waħda eċċezzjonali u anki għal ċertu żmien deċiż. Hemm ukoll l-applikazzjoni u testijiet biex ikunu wieħed jista' jasal dejjem permezz tal-elettronika fatt li aħna nagħmlu dawn it-testijiet hija ħaġa tajba, wieħed jista' ehm, jitallem u ovvjament jagħti spinta l qudiem il-dinamika ta' dan l-istrument imma rridu nħallum għal dawn it-testijiet rridu jsiru fuq affarijiet mhux ehm, ehm, li jkunu daqstant importanti Issa, nixtieq insemmi żewġ punti li jidri li huma importanti fl-opinjoni tiegħi, imma fl-opinjoni wkoll kol nies soħra, Il-valur li nagħtu lil ehm, dan l-istatut ehm, ta' operatur ekonomiku li jkun aċċettat din ħafna drabi um ħafna flus. Trid mhux biss flus manki ħafna nies li jinvestu, investu l-ħin. Hemm bżonn li dan, dan il-kodiċu ikun iktar sempliċi biex nejnu n-nis li jaħdmu fil-qasam ta' dwana. Għalek fuq dan għanna l-emen zewċ emendi sabiex natu iktar valur il dan l-istatut u ndaħlu il-kondizjoniet prinċipali ta' biex wieħed ikun jista' jikseb dan l istatus biex ikonna wkoll ċertezza legali. Um, dan ovvjament l-emendi 10 sa 13. u kol emendi biex verament nisimplifikaw ix-xogħol għal min jirnexxielu li jkollu dan l-status fil-sistema tiegħu, speċjalment biex innaqsu l-kontrolli fuq għal ċertu merkanzija. Ġifri qegħdin natu aħna possibiltajiet konkreti għal dawk li jkunu diġa u kisbu l-status. għet nitkellmu fuq il-katina internazzjonali tkun iktar sikura, li tkun iktar wieħed jista' jafda meta qed nitkellmu ġifri fuq id-dikjarazzjonijiet dokumenti ta' dwana. Din ħaġa importanti sabiex fl-Unjoni l-iskambji tagħna jkunu iktar sikuri hemm bżonn għalhekk li wkoll inkomplu nirriflettu fuq kif ukoll dan l istatus jiġi miksub għal benefiċċju tal-SMEs nishtiq ukoll nejt fuq l-Unjoni tad Dwana għandha wkoll il-relazzjoni eh, internazzjonali tagħhom. Hemm bżonn li nkunu iktar dejjem armonizzati li naħdmu flimkien eh, għal dan anki l istatus eh, tal-operat ekonomiku biex dan u kol jiġi rikonoxxut fuq livell internazzjonali. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti iffirmaw ftejjim fuq dan is-suġġett dan l-aħħar u għalek n-nis fl-Europa jistaw jibbenefikaw minn eh, dan l-istatus meta jkollhom relazzjonijiet ekonomiċi kummerċjali mal mal-Amerika. Jinsena l-għawn, nisperaw li l-Unjoni tkun verament tista timxi l-qoddim ma l-autoritajiet ta' dwana u eh, qabel aħna ħdimna ma' ħafna pajjiżi bħal Ġappun, il-Norveġja, il-Kanada. L-att prinċipali hemm il-prinċipji fundamentali se nsemmijom hemm il-kompetenzi bejn l-atti delegati u l-atti ta' u l-eżekuttivi nafu li fuq dawn bil-istituzzjoni hemm bżonn iridu jitkellmu dwarhom. L-idea li forsi jiġu emendati ma jiena naħseb li ċertu prinċipji għandhom ikunu kol flat bażiku u mhux bħala eh, jintużaw eh, permezz tal-għad delegat. Ħansemmihom li naħseb huma importanti għandek eh, l-atti ta' dwana ċentralizzati, meta nitkellmu fuq dan l-status ta' ekonomiku li jkun rikonoxxut, l-applikazzjoni ta' regoli tal-oriġni u anki l-oriġni preferenzjali tal-merkanzija jiena nixtieq inkunna naf kif taħsbuha fuq dawn l-affarijiet. L-aħħar punt importanti li xtaqt insemmilkom, Sur President, umma l-partijiet li l-lista jkun li nemendaw ġifri l-partijiet bojot jina nirriserva id-dritt li nerġa' naħdem fuqhom għaxa lissa il-parti grizi nistaw namlu ehm, l-emendi fuqom dan skont il-ftejm inter imma naħseb xorta li u għek jista jimmaġina li namlu l-emendi eh, dawk l-affarijiet fil-partijiet il-bojot fej għatma missejnijom imma biex namlu dan ovvjament rridu ikonna ftejn politiku l-oħrajn ukoll irdu jaqblu imma per eżempju dawn l-emendi jistaw jitkelmu dwar it-tibdil tal-status tal- Ehm, il-mod fejn il-post fejn titpoġġa il-merkanzija għal żmien għal żmien eh, mhux twil temporanjament. Għedin nitkelmu fuq ehm, l status ta' proċedura għal dawn għal dan iż-żmien. Għannista dwana dan eh, din il-parti mhix bħala ma titqis bħala proċedura għax din hija eh, parti mill-proċedura kollha li hija speċifika. Ġifri ma nistgħux nirrenduha eh, proċedura x'inkella jkun hemm ħafna iktar obbligi kemm għadwana nozzjonali nazzjonali kif ukoll għall operaturi ekonomiċi. Ovvjament dan huwa eżempju. U qabel nidħlu fċertu emendi ta' dawn il partit bojot tal-proposta tal-regolament li qed tamlidna l kummissjoni jiena nifhem u napprezza li din hija ħaġa sensittiva u delikata u hemm bżonn fil-kumitat tagħna kunu nistgħu niddiskutu dan kollu anke ma' shadow reporters. B'sissa kellna kollaborazzjoni veru tajba minn minn bdejna naħdmu fuq dan il-kodiċ tad dwana, imma naħseb nista' għabbażi ta' dan l-ispirtu tajjeb li naslu Imma jekk l-ewwel jiġifieri naqblu bejn il-gruppi u anki shadow rapporters, jekk aħna naqblu, mbagħad nistgħu immorru biex nipproponu l-emendi dejjem ovvjament fil-rispett sħiħ tal-ftehim interistituzzjonali. interistituzzjonali. Min mindu bdejna dan ix-xogħol u dan id-dibattiti kollha, il-rapporters differenti, il-shadows kollha tal-kumitat tagħna Jiena eh, nilqa l edeja tagħhom. Jiena nispera li naslu għal-rapport qawwi eh, f'dan il-Parlament għax dan ikun għall-interess tal-Unjoni tad-Dwana, l-interess tas-suq intern u l-Unjoni Ewropea tagħna għanna il-possibilità għalek meta nitkellmu fuq dan ir regolament li ndaħlu verament fisseħ politika ta' dwana Ewropea li tkun ambizjuża ħafna. Din hija parti importanti ħafna fil-katina dan is-suq intern. U hija biċċa xogħol li aħna verament qed naħdmu bisħieħ għalija. Grazzi ħafna. Well, thank you very much, Mrs. De Greek, for a very clear explanation, and I think that... Uh... Grazzi ħafna, Sinjura, għall-ispiega tijak inti fukajt fuq l-affarijiet essenzjali li jridu naħdmu fuqhom Għal dak li għandu x'jaqsam mal l-aspetti kolla li joħor li mumiex parti mir rikast Iva, għalix le, ridu, għalix ma ninazimanawomx, veru ridu naraw ma li qabel li kullħat ikun qed jaqbel. Imma iktar ma naslu għalek malajr, iktar ikun tajjeb għal kullħat. Issa qabel nibdow nisimu l-kommenti differenti, Naħseb hawn xi kollegi li jixtiequ jintervjenu f'dan l-istadju. Skużawni, laqas biss il-qajt il-nies tal-Kummissjoni magħna. Anna Sur Zelinski, il-kap ta' delegazzjoni tal-Kummissjoni, mhux l-ewwel darba li ġimana, ġifieri grazzi tal-li qed terġgħu eh, tkunu magħna llum. Nisimgħu minn għandek iktar tard jgħid il-President. Għalhekk issa għandi shadow reporters. Sur Menders, Sur Schmidt mhux hawn Sur Manders, inti ħad titkellem ma' Sur Schmidt? Le? Mela. Is-Sinjura Raptis, Sur Bilen. Sur Raptis, Sinjura Ruler, Sur Bilen. Sur Schwab um, u żewġ personi oħra. Għaw xaħti uħor li jishti u kol jintervjeni? Mela, Sinjura Rapti. Okay, right, okay. Mrs. Rapti first. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Grazie ħafna, President. Jina l-ewwel net nirringrazzjak. U kif ngħidu bil-Grik, nisper nawguralek xitwa tajba. Il-kulħadd fil-fatt nixtieq li ners u lej xitwa li tkun waħda tajba. Is-Senjura Rapporter nixtieq nirringrazzjak Sinjura Le grip Qegħdin bil-qedaħdejn xuxun, xuxin u qegħdin nużaw l-istess mikrofonu. Naħseb qed bdejna fit-triq verament tajba, din turi hija xempju ta' kooperazzjoni tajba bejnietna. F'dan ir-rapport għandna żewġ suġġetti prinċipali xi rridu nistudjaw ovvjament kif se jaħdmu aħjar is-servizzi ta' dwana. Dan minħabba li ridu ndaħlu fil-kunċett ta' l-armonizzazzjoni tal-proċeduri. Umbat hemm il-kwistjoni tal-timing ta' dawn il-miżuri. Naħseb tini punt huwa aktar importanti dan ġifiri kif se jikunu imqasma l-kompetenzi bejn l-aġenziji u l-entitajiet ta' dwana kollha. Iġifieri rridu naraw kif sensibu bilanċ bejn minn banda l-edejat politiċi u mbagħad eżattament kif dawn jiġu tradotti f'ċertu effiċjenza. Sinjura, eh, l ukħib sissa eh, urit li qed tipprova tilħaq dan il-bilanċ. Imma biex dan l-isforz verament jirnexxi naraw kif se nagħmlu razzjonalizzazzjoni tal-kodiċi, irridu naraw kif il-proċessi eh, ta' komunikazzjoni elettronika ikunu joddu għal kulħadd. Imma nixtieq ngħid li f'dan il-perjodu ekonomiku ma tantx u tajjeb u huwa eh, importanti li jkollna derogi temporani u li dawn ikunu għal ċertu żmien biss sabiex l-istati membri jkunu jistaw jieħdu dawn il-miżuri biex ikunu konformi u jaddattaw is-sistemi tagħhom kompletament mar-regolament. Għalhekk jiena senejn sabiex uh, nejn u nirrendi l-ħajja iktar faċli għal dawn operaturi autorizzati. Nkun sinċira unek jina nishtiq ngħid li fil-bidu meta bdejna d-dibattitu qabel is-sajf kont għat ftit iktar, kelli ftit iktar dubji fuq din il-kwistjoni. Imma wara li smajt il sinjura l Grip u anki d-dettalji kollha li tatna jiena naħseb li nistaw naċċettaw ġifri l-status ta' dawn l-operaturi ekonomiċi. Il-rapporter għandha raġun tgħid li mhux possibbli li wieħed jiddeċidi fuq il-kriterji eh, bażiċi li dawn l-operaturi jridu jkunu konformi magħhom, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam eh, mal-kompetenzi li, li nataw li dawn l-autoritajiet mill-Unjoni Ewropea. Fl-opinjoni tiegħi mhux possibbli għal dawn l-operaturi awtorizzati li ikunu lilin mill-Ewropa. Hemm bżonn ikunu fuq it-territorju. Hawnhekk din hija xi ħaġa importanti ħafna anki meta wieħed jabbina mas-sigurtà għax inkella wieħed ma jkunx jista' jkollu kontroll fuq il-situazzjoni. Mela, fuq dawn l-operaturi autorizzati li ikunu ġabu l-permess, għandi noqċi attenta u kol meta nqis l-elaborazzjoni ta' kriteri dik dak li semmit ukoll is-Sinjura Le Grip. Mela, bazi ta' dan kollu naħseb id-dibattitu tonna se jkun veru tajjeb se jkonna dialogu tajjeb u jiena se nressa emendi jiena stess kif fil-kuntesta dan li tkellimt. Fl-aħħar jiena wkoll naqbel mal kważi l-maġġoranza tal-proposti tagħha. Fuq żewġ punti oħra. L-ewwel distribuzzjoni ta' kif se jinqasmu l-kontrolli bejn l-autoritajiet tal-bidu ta' dwana u dawk li se jagħmlu l-kontroll fl-aħħar tal-proċedura. It-tieni punt huwa dak ta' eh, kif se jiġu razzjonalizzati il-flussi tal-merkanzija. Nerġa nisħaq fuq il-fat li s-sigurta u regoli li għandhom xaqsmu għas-sigurta hemm bżonn verament jitħarsu. Biex nagħlaq ngħid li jiena ninsab ottimista jekk kollox imur tajjeb naħseb li hawnhekk se niksbu suċċess kbir bil-kodiċi il-ġdodda ta' dwana. Għal darbohra nixtieq nirringrazzja Sinjura Lugrip għall-isforz kbir li għamlet għal-nom eh, tal-Parlament, nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni għax il-kummenti tiegħi wkoll indirizzhom lill-Kummissjoni jiena niftakar xkonna diskutejna qabel is-sajf, meta tqajna ġifiri eżatt qabel is-sajf. U qed ngħid dawn l-affarijiet kollha għax verament naħseb li kulħadd il-Parlament, il-Kummissjoni, il parlament il kummissjoni f'dan il-kas eh, naraw li anki jekk għanna divergenzi tagħna, differenzi tagħna, qegħdin ners u qegħdin naċċettaw il-fatt li s-suq intern għandna nerġaw intuħ spin tal-qudiem għax dan huwa l qalba tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn nerġa' inqajmu fuq saqajh u il fatt li din l-Unjoni u dan il-kodiċi Eh, qed naħdmu fuq naħseb li tkun ħaġa tajba eh, li ikonna wieħed li ikonna kodiċi tajjeb biex inkunu nistgħu ukoll niksbu ċertu progress għaċ-ċittadini. Iċ-ċittadini jeduna jeduna li aħna qegħdinaw għalihom biex inservjuhom. Grazzi. Grazzi ħafna istessur Mendes bisem l-Aldi. Grazzi President Ehm, Niskuża l-ħufza Mr. Schmidt, għal ħafna affarijiet, u għalek mundi fejn nuqot nidħol anki fl-introduzzjoni, Sir Schmidt jirringrazzja l-rapporter ta' xoll li għamlet ta' importanti xoll ta' xalix, ewa eh, il-ġebla ta' xawka ta' suq intern dan il-kodiċi ta' dwana. U hemm bżonn ta' modernizzazzjoni, simplifikazzjoni li kellna fl-2008 kienet ta' għajnuna u issa qegħdin naħdmu għal darbohra fuq proposta. U favur dawn il-clearances ċentralizzati jaqbel ma' rapporter li kuna ħjar immorru lura kif kien qabel oriġinarjament u ma nibdlu għax ċertu li membri ma jistax il-fondi neċessarji għal dan kollu ġifri jaqbel ma' rapporter. U għafavur ukoll li jinqabżu l-eżenzjonijiet bla bżonn kif qed tipproponi r-rapporter. Iżda jixtieq ikun jaf x'ħajkunu l-każijiet eċċezzjonali fil-futur ġidil l-mistoqsija tiegħu u qal li hemm bżonn ta' ċertu flessibilità l-kumpaniji wkoll sabiex ikunu jista' xorta jkun hemm dawn il-clearances konġunti fil-futur. Bażikament dak kollu li xtaqt ngħid jiena fi semmu li Schmidt u jirringrazzja l rapporter u jittama li kunem kooperazzjoni tajba anke fil-ġejjin. Grazzi ħafna naf li kien ħerqan ħafna li kun jaf dwar l-aspett tal-kalendarju s Sinjura Rule. Grazzi ħafna lil Sinjura Rapporter jien ma dak il-li qal is-Sur Schmidt permess tas-Sur Mandas. u Pero jkolli naħmet li ma kellix ċansat naqra r-rapport. Kull ma nexxi li nagħmel huwa fil-fatt nikseb kopja llum f'nofsinhar, però ma kellix iċ-ċans li naqra ħanamel l mutijaj tiegħi. dokument bil franċis li għandi li interessani jiena bħassur xmiss huma l-eżenzjonijiet nkunu nafu x'inhuma daw. In-nies mhumiex daqshekk bl-ekonomija għaliex il-Kommissjoni qed tissuġġerixxi wis eżenzjonijiet u għalhekk ħajkun hemm problema anki bl-aġġornament ta' skadenzi kellna l-istess problemi wkoll bir-rapport tas Sur Salvini. Imma rnexxielna nilħuq bi fl-aħħar. L-importanti illi ir-roadmap biex insejħilha hekk tibqa' kif inhi ma nfixkluwiex Dan jista' jkollu effett fuq id-digitalizzazzjoni, fuq is-sistemi ta' informazzjoni. Huwa ta' importanza kbira anki għas-suq waħdini u għall-ekonomija Ewropea illi nissuktaw bil-ħidma tagħna ma naħlux ħin b'eċċezzjonijiet sabiex l-Istati membri jkunu jistgħu jżommu mal-iskedi tagħhom naqbel ma' proposti ta'kom, iżda bżon illi nistudja aktar mill-qrib l-eċċezzjonijiet. Nittama illi dan it-test Anzi, jina ċerta dan il-test u għabħed tajjeb sempliċu ta' zanna ti daqxie titwila fem mill ġirviċin tal-eċezzjonijiet. Grazie, signor Rem, li s nifem li l-interpret l-interpretazzjoni ġermaniza damet ma bdiet u xekax xoħut mill-interpreti ġew qabel oħrajn. Pero issa naħseb li memx problema, jina fl-Inglis nisma, l-Inglis nisma, ġifir l-Inglis ma kenix problemi. Naħseb li issa tistaw tisimaw bil-lingwi kolla. Traduzzjoni. Ma nixtieqx nżom id-diskussjoni fuq eh, dawn l-affarijiet żgħar, però grazzi tal-li fimtuna. Is-sur Is-Sur Bilen, grazzi ħafna President jina fil-qosor, nirringrazzja l rapporter u nirringrazzja u kol ta' xol kollu li għamlet biex ħejji dan il-rapport. Fir-rigward tal- l-status ta' operaturi approvati. Jiena nixtieq ringrazzjak ta' dan il-punt addizzjonali emendi 9, 10, 11, 12 u 13 għanna fil-fat namlu dal-status iktar attrajenti għall-intraprendituri u nifem li kienem xie kriterji wkoll. Kriterji li ridu jintlaħqu. Sabiex issa s sistema tkun inqas arbitrarja li ovvjament hija ħaġa ħjar jiena naqbel ma dawk is-soluzzjonijiet kollha immirati sabiex il- kummerċanti tagħna nagħmluhom ħajjithom aktar faċli dana jidru ċari fl-emendi 31-32 fuq l-artiklu 181 jina kontra PIS żejjed fuq il-kumpanniji. Dan importanti jekk aħna rridu li l-Unjoni tkun aktar kompetittiva għana nagħtu aktar lokal manuvra forsi għall-istati membri fir rigward dal-artiklu 181 u batem xi referenzi wkoll għall-artiklu 106 sal kodiċi doganali modernizzata dwar min jiddeċidi dwar ir-rilax tal-prodotti dan artikli 29 u 30 ukoll jekk dun analizzaw id-differenzi kollha li għandna fil-leġizlazzjoni nazzjonali dwar l-importazzjoni u l-esportazzjoni fuq emendi 19 u 20 dwar l-applikazzjoni ta' regola tal-oriġini u l-emendi li għandhom x'jaqsmu mal-oriġini preferenzjali ġifiri 22-23 jiena minix ċerta jekk dan id-dokument u wiex il-post adattat għal dawn il-bidliet. Aħna semmejna din il-kwistjoni, però naf li il-Komitat tal-Kummerċ Internazzjonali huwa kompetenti f'dan il-qasam nistaqsi wkoll il-rapporter biex jekk iġaba telabora daqsxejn fuq il-loġika u r-raġuni għalfejn l-emendi 78 u 14 dwar it-tneħħija tal-obbligu illi kunem stabiliment l-Unjoni Ewropea. Nirringrazzja l-darbohra l-rapporter u jiena issa qed nistenna bil-ħerqa li fl flimkien fuq dan is-suġġett. Grazzi Sur Bilan. Ma mela dawk kienu ix-shadows, issa ngħaddu għal kelliema l-oħra. Għanna Sur Schwab, is-Sinjor Kanjetti, Sur Styler. Sur Schwab l-ewwel. Grazzi ħafna. Ovvjament jiena kuntent ħafna li ddiskutejna dan ir-rapport illum. Jiena rajtu bil-Franċiż għax dak kelli disponibbli, imma nirringrazzja xorta Sinjura La Grip għax-xogħol li għamlet. Hemm xi punti li rridu nbidluhom bla dubju. U din hija xi ġara ħandumu niddiskutuha hawnhekk għal ħafna żmien anke fih dan il-Kummissjoni, Però hemm xi punti li xtaqt insemmi jiena li jidher li li għandhom bżonn daqsxejn aktar spezzjoni fil-font. Naħseb li għadna malħaqniex bilanċ tajjeb bejn it-neħħija tal-burokrazija minn banda u li naċċertaw li kull min ikun involut jingħata l-għajnuna mill-banda l-oħra. Artiklu 21 l-ewwel punt importanti hawnhekk huwa li s-Sinjura Legrib ma tinkludi xejn illi jagħmilha iktar diffiċli jew li jżid il-piżijiet. Imma laqqas m'għandna xejn inkluż li kapaċi itaffi daqsxejn il-piżijiet. In-nies involuti fil-kummerċ mhux ħajs jibdew isibu l-affarijiet aktar faċli. Anzi, naħseb jista' jkun eh, bil-kontra r-riżultat. Imbagħad artiklu 25 l-atti delegati importanti għal kull minn valut illi ikollhom bażi legali uniformi illi jistgħu jieħdu azzjoni fuqha jekk jikun hemm bżonn ta' azzjoni legali f'dan il-kuntest. Għalhekk suppost għandu jkollna bażi uniformi għal kulħadd u mhux inħallwa fidej l-istati membri meta hemm il-kwistjoni tal-oriġini preferenzjali ħaġa ġaġet indirizzata u nasab li s-Sinjura Legripa hawnhekk għamel proposta tas-sew eċċellenti. illi ħatħallina però bl-status quo. Nasab illi ikun inqas komplikat li wieħed jiffaċilita l-aċċess għal partit interessati. Imbagħad għandna punt importanti dwar kif jiġu kalkolati tariffi ta' dwana. U jiena jidilli li għadu mhux ċar bizzejja f'dan ir-rapport jiena ħankun għad irressaq xi emendi dwar dan fil-fatt. Imbagħad għandna tliet punti oħra li xtaqt inqegħen fil-qosor. L-ewwel artiklu 118 hawnhekk ukoll għandna qatt delegat 182 u mbagħad hawnhekk ukoll mhux ċar u mbagħad għandna artiklu 155 l-istess. Naħseb li l-elementi tas-Sinjura Legrip huma pożittivi u pass fid-direzzjoni tajba, ma fuq il-kwistjoni tal-responsabilità tal-Kommissjoni wara tittieħed id-deċiżjoni jiena hawnhekk naqbel mas-Sinjura Ġula jridu nkunu attenti u indaħlu iktar mir-regoli direttament fil-kodiċi tal-dwana. Grazzi ħafna, Sinjura Kanietti. Grazzi, President. L-ewwel qed nixtieq eh, nifraħ l Konstanz l grip tar-rapport tagħha illi kien tajab, li huwa tajab ħafna. Issa ħan nitkellem bil-lingwa tiegħi. Kollegi, nemmen li l-emendi proposti l-Onorevoli Legrip ħaj eh, jgħinu għal-kompetittivita ta' sistema doganali ta' Ewropea. Huwa importanti li Eh, nħadmu tajjeb il-suq intern tagħna u anke li neħu l-burokrazija li hija importanti ħafna jiena nappoġġa il-proposta tagħha fl-artiklu 3 fuq il-ħtieġa li l-istati membri ikollhom l-affarijiet diġitali, l-opera tal-dwana tkun diġitali biex bekk inneħħu in-neċessità li wieħed joqgħod jimla ħafna karti dan jifrankanna l-flu, il-ħin, il-karti u għal pajizi bħal Latvija din hija xaġa importanti ħafna aħna nifmu wkoll li ħajkonna bżonn investiment pubbliku. Il-budgets tagħna jibdu bil-fors, jipprovdu l-flus għal dan, aħna nifmuh dan, imma aħna lesti li ninvestu f'dan għax dan itejjeb l-ambizzjoni Bjent tal-negozji tagħna u jkollu wkoll effett pożittiv fuq l-ekonomija b'mod inġenerali. Ikolli ngħid li jiena sorpriż illi nisma e, xnijat illi l-Parlament Ewropew m'għandux ibiddel il-proposta tal-Kummissjoni ġifieri li aħna nħallu deċiżjonijiet kollha fidejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Naħseb li hija xi ħaġa li hija kompletament ħażina għax it-trattat ta' Lisbona li issa daħal fis seħħ ta' li l-Parlament ir-rwol attiv tiegħu biex isolvi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu madwana. Jiena naqbel mal-opinjoni tal-Sinjura Le Grip li għandna ntejbu aħjar il-flus tal-merkanziji fit-territorju Ewropew, għandna bżonn modernizzaw is-sistema tal-trasferiment tal-merkanzija f'żewġ punti li jkunu fuq il-territorju Ewropew jiena lesta li nieħu anka eh, parti attiva biex intejjeb dan eh, l-abbozz tar-rapport anka lesta li eh, nagħti l-emendi tiegħi u palma għamilna qabel ċerta li dan il-komitat uħroċ fl-aħħar net proposta li tkun waħda i ibbilanċjata u ta' sodisfazzjoni lina l-koll u li tejjeb u koll is-suq intern. Grazie ħafna. L-Onorevoli Styler issa, grazzi President, il-punt li eh, li xtaqtnejt fil-fatti ġa semmow dwar il-dwana digitali, anka li frankar tal-flus, eh, il-fatt u l-importanza tal-investiment pubbliku ma nix namlu passi l-ura, ma passi il-qoddim, Eh, eh, fil-fatt id-dibattitu li missu dwar eh, su uniku digitali, forsi stana għon fl-imkien daw, nixtieq nirringrazzja li chairman tal-dak li qal dwar it-traduzzjonijiet, kollox kien bil-Franċiż u jina kuntenta li jina nkun nista' nsib ukoll id-dokument bl-Ingliż jiena għalu li u koll li bil-ġermani su bil-Latvjan għaw id-dokumenti l-onorevoli Karnetti eh, jirrispeċini, nix ergi dispeċini ma kienx hemm iż-żewġ tekst fil-bidu, darboħla naħmu aħjar biex ikonna it-tekst bil-lingwi kollha. Mela, issa, eh, nistiden li l-onorevoli Zarinski jista' jekk joġbok il-kameramen jitċaqla minn dak mill-post għax qiegħed jimblokka l-onorevoli Kazinski. Kummenti mena dwar dak li sema sissa. Umbat eh, nistieden il-onovri l-egrib biex eh, tala ija tiġbor kummenti tal-kollegi u nikonfermaw il-timetable u naraw il-punti li jmiss. Mela, l-onorri Sadinski, għandik il mikrofono onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, Signora Rapporter, nixtieq nejt eh, ngħid illi aħna kontenti ħafna bil rapport napprezzaw ħafna dan ir-rapport nistgħu ngħidu illi napprezzaw il-xogħol illi uh, għamilt fuq dan ir-rapport u mbagħad dwar is-sustanza. B'mod in ġenerali hemm numru kbir maġġoranza fil-fatt ta' emendi illi aħna nistgħu naqblu magħhom. Hemm numru ta' emendi illi aħna nixqu nistudjaw maktar fil-font, nistudjaw għal fej hemm x'ni raġuni u hemm ukoll numru ta' emendi illi nixtiequ niddiskutu u e, forsi naslu għal qbil mal-parlament illi forsi dawn għandhom jitneħħu mit-tekst. Aħna però lesti miftuħin diskussjoni u anka għal ispjegazzjonijiet. Napprezzaw l-abbozz ta' dan ir-rapport u għalek għan ikkummenta fuq xi punti, e, punti importanti li jitqajmu għax inkella jekk nitkellem fuq kollox ikolli bżonn ħafna ħin, ħafna ħin iktar mill-kelima ta' qabli fil-fatt. L-ewwel nibda billi ngħid illi hemm tħassib bażiku. Meta naraw it-tendenza illi Eh, ħafna mid-dettalji għedin iridu jitmexxew eh, mill-esekuzzjoni mill-delegazzjoni għal mill-lati ta' delegati għal dawk ta' esekuzzjoni. Naf li ovvjament għaw xi li jkontrollaw il-kummissjoni ma' hemmhekk hemm prezz eh, għax il- il-delegazzjoni tiġam kontroll bizzejiet, jekk ikkonna ħafna dettalji fl-ad bażiku, ħan ispiċċaw, inkunu riġidi iżżejjed u jista' jkun li pereżempju jkun hemm żball fil-proposta tal-Kummissjoni jew is-sitwazzjoni tkun qed tinbidel u Ma nistax noqt nispeċifika xi perjodu partikolari ta' żmien, imma nkunu nafu li hemm bidliet fil-ekonomija fid-dinja barra lil mill-Ewropa u jekk ikonna id-dettalji flat bażiku, allura mbagħad ħajkonna eh, kun riġitu iż-żejjed. Jiġifieri dan huwa eh, l-ewwel kumment tiegħi. It-tieni kumment li eh, xtaqt nagħmel li huwa importanti wkoll huwa dwar l-eżenzjonijiet id-derogi. Nifmu illi il-derogi għandhom ikollhom kriterji definiti. Imma fil-qasam tal-IT, aħna diskutejna mal-istati membri u f'xi stati membri memx kas ta' svilupp tal-IT għax memx dak it-tip ta' kummerċ dawn it-tipi ta' proċeduri ma jintużawx fi stati membri l-Unjoni Ewropea il-pajjiżi tagħha huma differenti u l-proċeduri ma jintużawx kullimkien, proċeduri huma importanti f'pajjiż ma jfixtiex qed jintużaw f'pajjiż ieħor. Ġifieri dik hija l-ispjegazzjoni tagħna dwar dan il-punt. Imbagħad hemm punt ieħor importanti għalina u naqblu eh, fuq eh, ma dak li ntqal, ġifiri, aħna ħani pruvaw nifaċilitaw kemm jista' jkun l-affarijiet. Aħna qegħdin eh, analizzaw dan il-rapport imma eh, biex nifaċilitaw l-affarijiet hemm prezz. Jekk ħani nifaċilitaw ħafna, ħan intalbu illi nqogħdu nintroduċu aktar u aktar kriterji minħabba illi il-kummerċ huwa differenti, anka hemm mezzi differenti ta' trasport u jekk ħanoffru wis faċilitazzjoni ħan nispiċċaw nintalbu illi ndaħlu ħafna aktar kriterji u mbagħad ehm, dwar l-status ta' operatur ekonomiku dan ħajkun aktar diffiċli u jqum ħafna aktar flus. Naf li din mhijiex l-intenzjoni Aħna ovvjament eh, lesti li nisimaw u nkunu aktar flessibli, flessibli kemm jista' jkun. Nixtieq ngħid ukoll li hemm numru ta' emendi proposti u anka kien hemm xi kummenti mill-membri parlamentari illi aħna rridu nifmuhom aħjar, mhux kollox huwa ċar għalina, irridu nistudjawhom da aħna kifet tiġa lesti li nkunu niddiskutu l-affarijiet. Imbagħad nixtieq nala qabel nirringrazzja għal darboħra l-Onorevoli Legrib min issa noqgħod inbiddel il-lingwa u ħan ispiċċa veru billi ngħid grazzi li ċermen tal-merħba tiegħek għat-tim eh, eh, tal-tim tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Eh, Sur Zverinski, inti semmejt punti illi żgur ħajkonna dibattitu mhux biss mal-Kummissjoni fuqhom imma anke mal-Kunsill għax huma punti li huma sensittivi ħafna mill-perspettiva tiegħi ta' trialogi li saru dwar eh, din il-kustjoni tal-atti ta' esekuzzjoni u atti delegati, aħna rajna li din mhix xi ħaġa li aħna biss kellna problemi bija manka l-Kunsill. Kien hemm kustjonijiet marbuta ma' dawn eh, il-kustjonijiet atti delegati u dak ta' esekuzzjoni. Issa jiena ħanarġa ngħaddi il il-mikrofonu l-onorevoli Legrib biex jiti kummenta fuq dak li qed inti u uh, anka fuq li qalu il-membri parlamentari l-oħra. Grazzi ħafna, President, ringrazzja il-daw kolla li tkellmu l-għannet li shadow Reporter għax ovvjament il-kummenti tagħhom kienu verament ċari Ovvjament, il-punti di vista l-idejat kienu ivarjaw ħafna fuq dan il-rapport li verament u għawnura li għali prezentajtilkom. Imma nasib għanna punta tlu li huwa tajjeb. It-triq se tkun waħda tajba. Naħseb din il-bazi bil-fors se nirrenduha aħjar. Issa biex nirribatti ċertu punti jew inkella mistoqsijiet ma, ma nimmaġinax li jina ma nqix ruħi li jina nista' nirrispondi kollox, imma ovvjament fimt jiena itħassib l-intwera li sabiex l-harmonizzazzjoni ta' dawn is-sistemi elettroniċi ikunu jaqblu li, li u ovvjament ġifiri rridu nkunu vigilanti anki bir il-deroki li jingħataw U hemm emenda fuq dan, iġveri jiena konxja li fuq dan il-punt rridu noqogħdu attenti tas-sistemi tal-informatika dawn id-derogi jiena taw biss f'każijiet eh, mhux eh, li kunu eccezzjonijiet. Issa, fuq il-fatt li dan id-dokument ma n-skużar niskuża ruħi nispera li xorta kelkom iċ-ċans tuħdaqatajn. Minna ta' deputati smajt li hemm xoqa li jikkonsolidaw u anki jiffaċilitaw l-istatus tal dan l-operatur ekonomiku dek der li li qalu jien, ovvjament għad baqa ħafna xogħol xi jsir biex inkunu nistgħu verament inkunu ċari b'numru ta' affarijiet u blemendi meta qed nitkellmu fuq il-kompetenzi kif dawn sej se jiġu maqsuma bejn l-atti ta' eżekuzzjoni u għatti delegati kull darba li jiena rrid timpoġġi ċertu numru ta' prinċipju fil-dokument fil prinċipali din il-biċċa xogħol kollha kif nerġaw iġifiri nirriformulaw id-dokument mm, tal-bidu dejjem rajna li id-dettalji daħlu bħala atti delegati. Iġifiri l-abbozz ta' rapport tiegħi f'dan l-istadju eh, mandux num, mandux ħafna, mux ħafna dettaljat, għax dejjem jiena xtaqt li nkun bilanċjata ta' kif em, dawn is-setat qegħdin jiġu qegħdin jiġu distribuiti jew kellha maqsuma bejn l-istituzzjonijiet Skużawni jekk ma nistax nirrispondi għal kollox, is-Sur Bejlen eh, semma il- kwistjoni ta' dawn is-sistemi li jkunu aċċettati fej se jinsabu ekkux ġifri fuq l-Unjoni Ewropea fuq territorju tal-Unjoni. Iva, dan huwa punt jaħra, eh, derogja għonek rridu nqodu attenti wkoll fuqhom, naħseb li fuq dan verament se jkunna dibattitu jekk dawn għandhom xikunu fuq territorju tal-Unjoni jew le. Naħseb għad baqanna x'naqtfu fuq dan il-punt. Naħseb f'dan l-istadju mm, dak kollox nirringrazzja il-kulħadd għal oħra għal kontribuzzjonijiet li jagħmlu. jina naf li l-Komitat tal-Parlament tagħna flimkien mal istruzzjonijiet l-oħra eh, se naħdmu, għandna ċans li naħdmu tajjeb, ħalli ngħidilkom kemm tajn fuq eh, l-iskadenzi kif se naħdmu. Għandna sa 16 ta' Ottubru sabiex inresqu l-emendi. ċfri wieħed jista' eh, irresaq l-emendi sa nofsinhar ta' 16 ta' Ottubru, un mbagħad wara ikun hemm bdil ta' femmijiet dwar eh, dawn eh, l-emendi fil-bidu ta' Novembru, 5 u 6 ta' Novembru għadna ma' deċidejni eżattament li ma' ġurnata se tkun se jkonna u kol laqa oħra tal-komitat tagħna it-tieni waħda biex nkunu nistgħu naraw x'se jkunu dawn l-emendi ta' kompromess din tista' tkun fit-28 ta' Novembru. Mbagħad id-29 ta' Novembru inkunu nistgħu naddu għal vot ta' dan l-abbozz ta' rapport. U anki nkunu nistgħu ġifieri nivvotaw għal mandat fid-29 ta' Novembru. Għal xogħol li mbagħad jibqa' sejjer sa' ir-rebbija tas-sena d-dieħla. Nerġa nir-ingrazza verament minn fond ta' qalbi l-kull eh, persuna li kontribuxiet anki bil-kritika, il-mistoqsijiet, jiena se nipprova verament l-insib is-soluzzjonijiet kollha bl-iktar mod effiċjenti li nista'. Grazzi ħafna. Good. Well, thank you. Yes, that's uh, the timetable that we have. Mela dik hija l-iskadenza tal-żmien, grazzi tal-timetable, dan huwa rapport kumpless ħafna. Jekk joġbu, nixbidlek l-attenzjoni, jgħid il-President, fuq il-kustjoni tal-estensjoni tal-eżaminazzjoni ta' oqsma oħra li mhux qegħdin fil-xit miġiet fil-rikast il-timetable u anka l-involviment ta' shadows. Naħseb aħjar ikun hemm naqra diskussjoni ma' shadow rapporteurs għax jista' jkun illi eh, konna bżonn indaħlu anka xi żmien fl-iskeda eh, minħabba dan il-proċess għax anke għandek bżonn li jkun hemm ftehim għall kunsill Jiġifieri inti qed tmexxi dan id-dokument u għalhekk naħseb li ċertu affarijiet irridu jiċċaqalqu minn issa. Nirringrazzjakom ħafna. Issa ħanaddu għalhekk għal eh, rapport tal-Onorevoli Arias fuq it-twettiq tas suq uniku digitali u dan bħala risposta eh, tal-komunikazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni li ndbatet l-inna għal-komment fuq il-qafas koerenti biex ikun hemm fiduċja fuq dan is-suq uniku digitali. U jiena eh, għalek nixiq nilqa l-Sinjura eh, Lamon u Sur Tamik ma nafx minn minnhom ħajjitkellem. kellem l-Onorevoli Arias sfortunatament ijat uh, l-isptar għandu bżon xi operazzjoni fil-kub teħ u għalek l-onorevoli xwab ħajkun et uh, jihu postu biex anka jmexi diskussjoni fuq l-emendi Un batanna li l-onorevoli Rabti li u kolħat itkellem fi semħati tiħor l-onorevoli Regard u Armstrong u kol u anka eh, l-Onorevoli Bilen Flok, l-Onorevoli McClarkin, ġifiri għanna grupp tajjeb ħafna unek naf li intom enfoskom eh, esperti f'dan is suġġett Mela, għandur għal-Onorevoli Xwab biex eh, jirrispondi għal 110 emendi li jemu bat jitkelmu ix-Shadow Rapporters. Grazzi ħafna. President kollegi, kif tiġa qed inti, illi ħan għamlu huwa illi inħarsu lejn l-emendi 110 b'kollo hemm. U għalkemm eh, l-Onorevoli għadis eh, ma jistax ikun l-lum, sfortunatament, nista' nassikurakom illi l-operazzjoni tiegħu mhux kun tkun Eh, eh, eh, il-problema zgura. Nirringrazzakom tal-emendi illi tajtuna, tajtuna ħafna emendi. Fil-fatt l-onorvali Arja seħares lejhom bħala titjib għal rapport u ħajiprofa kemm jista' jkun inkorpora dawk l-idejat kollha li huma tajbin biex eh, nkunu eh, nistgħu eh, naħdmu lejn dan it-twettiq tas-suq uniku diġitali. U dwar il-preambolu, emmek ħajsiru xi kompromessi xi emendi ta' kompromess Imbagħad hemm xi problemi però fuq il-VAT, il-proprjetà intellettwali, il-twassil u l protezzjoni tad-data. Huwa tal-opinjoni illi hemm differenzi kbar bejn ċertu emendi li natawlu u għalhekk mhux dejjem irnexxielu joħroġ b'emendi ta' kompromess dwar il-VAT l-emenda 54 sal-64 dawn huma ibbażati fuq l-idea illi eh, hemm din il-ħtieġa ta' titib ta' riforma inkella ikonna problemi eh, fuq livell nazzjonali għalhekk mhux se jkun possibbli illi ninkorporaw l-emendi kollha eh, li nataw fuq dan is-suġġett. Illum ma nistax ngħid iva jew le fuq ċertu emendi hemm minnhom illum ma tajbin il-one stop shop, pereżempju l-armonizzazzjoni, E, tal-istrutturi amministrativi, il-rata l-istess tal-VAT fuq l-oġġetti digitali, dawk li huma oġġetti fiziċi, ġifiri dawn kollha e, surara ħalon fil rapport jaw dwar il-twassil dwar il-delivery l-emendi 45 sa 53 u hawnhekk għaw eh, referenza għal proprjetà intellettwali li għandna bżonn aktar diskussjoni. Sissa, ma għamilx emendi ta' abbozz, un bat għanna blok ta' emendi fuq il-protezzjoni ta' data huwa jaqbel ma linja mm, eh, tagħhom ta' dawk li eh, jaqblu eh, anka mal-dokument fejn hemm ċertezza legali u ċertezza tal-ħarsin tad dejta Dawn huma importanti biex ikonna progress f'dan il-suq uniku diġitali. Huwa jixtieq li jkun hemm aktar flessibilità minn naħa ta' dawk li qegħdin joffru servizzi u ma ħajjipprova jaħdem ukoll fuq kompre premessi biex eh, eh, jirranġa l-rapport, nixiq nirringrazzja l-shadow rapporters dawn eh, u kol nixiq u li ħarsu lej l-emendi biex jikun jista jintlaħaq fejn, kien jista jkun mala ringrazzja ħafna mela. Jgħid il-President, nixiq nejt li l-kollegi li għanna tlet opinjonijiet minn kumitati oħra illi aħna nixtiequ illi aħna nqisu mill-Kumitat tal-Kultura, minn dak tal-Industrija u anka eh, minn dak tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Daw qed jivvutaw illum u għalhekk forsi illum inkunu nistgħu nikkonsidraw anka daw meta aħna nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-emendi ta' kompromess. Mela, ħan nisimaw issa shadow Rapporters, jew dawk li qegħdin jaħdmu flok il-Shadow Rapporters. L-Onorevoli Rafti l-ewwel. Mikrofonu, jekk joġoba? Grazzi. Mela, ħanaqra il-kommenti tal londra De Campos fuq dan il-rapport. L-emendi huma bilanċati u ma mal-istess linja li titkellem dwar il-ħtieġa ta' trasparenza Eh, fid-dan is-suq digitali li huwa strument importanti ħafna biex ikonna żvilupp sostenibbli eh, eh, fil-SMEs dwar is-servizzi postali u il-twassil transkonfinali il-kunsinna transkonfinali li huwa importanti hawnhekk huwa illi irid ikun hemm um, miżuri li garantixxu illi uh, l-affarijiet jaslu E, bi prezzijiet raġjonevoli u jaslu anka f'żoni periferali. Il-konsumatur e, e, għandu jingħata prezzijiet aħjar u servizzi aktar wiesa. Imma jridu jiggarantixxu illi dawk il qegħdin f'żoni remoti periferali ikollhom l-għażla fil-kustjoni u l-sistema tal-prezzijiet tkun ibbilanċjata. Il-sur de Campos li huwa kruċjali illi tiġi sviluppata, jiġi sviluppati testijiet ta', ta din li commerce biex Eh, ikun hemm eh, f'dan is-suq uniku digitali garanzija illi mhux se nxekklu l-iżvilupp ta' dan is-suq digitali uniku nnifsu u għalhekk importanti li jkollna kontroll aktar strett eh, min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej biex it traspożizzjoni tal-direttiva ssir mill-istati membri b'mod tajjeb u nevitaw il-frammentazzjoni minħabba per eżempju dawmin jew trasposizjoni ħażina issa dwar mezzi ta' ħlas. Ħlasijiet żgħar ħafna micro permezz ta' per eżempju e, tablets jew il-mobile e, telephones e, joħolqu problemi f'termini f'termini amministrativi u jiskun li jkun hemm spejjeż tant kbar li jkunu aktar għoljin mit-tranzazzjoni nifisa. Iġifieri, jrid ikun hemm il-ħolqien ta' nixis ta' ta' ta' oqsma ġodda ta' suq dan huwa importanti ħafna anka l-SMEs innovattivi hemm bżonn ta' programmi speċifiċi illi E jifunzjonaw bħala e, impetu għal dawn l-SMEs f'dan issu elettroniku. Rritu kunem regoli stretti e, fir rigward tal-ġbir tad-data u l-iskambju tal-profitti bejn l-entraprizi differenti. Anka irrid ikun hemm ċans li wieħed jagħmel rikors fil-każ li jkun hemm tilwim u jrid ikun hemm aċċess ukoll Eh, għal konsumatur nafu xinu tħassib tal-konsumatur fl-emendi dawn e, tnizlu kolla u nixi għalek nirringrazzakom fisem l-onorevoli De Campos. Grazzi l-onorevoli eh, De Campos. Grazzi, President, nirringrazzja il-rapportor anki jek mux jitmana. Jena, dawn l-emendi rajtom ħafna attenzjoni u passoltu għanna differenzi tagħna bejn il-gruppi politiċi, imma l-emendi kollha jew qed juri li sur Ayers sab il-bilanċ mixtieq. Qatt jonqos xogħol x'namlu biex aħna dan is-suq diġitali nkunu nistgħu verament inlestu ma nistgħux nagħmlu kollox f'salt imma tajjeb li eh, naraw eżattament fejn huma l-problemi u nippruvaw nsolvu dawn dan issa hija mod tajjeb kif nibdew. Se jkollna ċans nitkellmu fuq il-kompromessi, imma għannom tal-grupp nalaqgħu rridu naħsbu li huwa importanti li naraw x'se jkunu l-konsegwenzi għall l-intrapriża biex dan is-settur online tan-negozju ikun jista jirbaħ anki il-kriżi ekonomika li qed ngħixu bħalissa. Naħseb aħna se din se tkun il-priorità tagħna. Se nippruvaw nikkonċetraw kemm jista' jkun fuq l-impatt lil-dinja tan-negozju. Jiena nistenna s-sama baqli xaħlif nistenna bil-ħerqa negozjati. Grazzi ħafna. Is-Sur Bilen. Inti qed titkellem Sur McLarkin. Grazzi, President. Għal Sinjura McLarkin eh, tal-ICR għanna xi punti xinresqu fuq dan ir-rapport tas-Sur Arias. Emma qablet ħafna mal-abbot, speċjalment il-fat li qed jiffoka fuq tkabbir u l-postijiet tax-xogħol fuq dawn il-punti rapporter verament ħadem tajjeb. Imma hemm numru ta' emendi u fuqhom se nitkellem illum sabiex forsi intom tkunu tistgħu tinkludhom fil-kompromessi u taqblu magħhom l-emenda 27 dwar il-sistemi differenti tal-copyrights din hija kwistjoni li għandha tiġi studjata iktar fil-fond biex niżviluppaw is-suq intern il-fat li ikunem iktar tħul minn permezz ta' dan il-fat u koll li l-SMEs kollha jrid ikollhom l-aċċess tal-broadband din hija emenda 36. Skont ir-riċerka li għamlet il-Google, l-e-commerce huwa l-unika settur li qiegħed miexi tajjeb qed jikber Għalhekk jekk aħna konna l-infrastruttura xirqa sabiex il-negozju jista' jsir tajjeb online u nneħħu l-ostakoli kollu għal dan it-tip negozju il-potenzjal huwa kbir. Umbat, hemm u koll il-formazzjoni, taħriċ għal eh, negozjanti online u dan u punti ħor ninsibu fil-lemenda numru 40 ta' emma li tispera li intom tistaw taqblu maħħa. Ideja pratika li emma taħseb verament jista' tejn hija kodiċi ta' prassi eh, tajba online. Ġifieri din hija l-emenda 85. Soluzzjoni innovattiva lejn liġi ta' bejħ komuni Ewropea punti ħor dwar il-proposti ta' trust mark u għanda emendi oħra 48-53 dwar il-kondizjoni tal-konsumatur u l-scoreboard tijaw dwar is servizzi ta' trasport u anki trasport bejn pajjiż u ieħor li għamla affarijiet għandhom naraw li jittejbu. Mill-emenda 62 ta' Emma qed narraw li rridu niffukaw fuq eh, semplifikazzjoni ta' proċeduri tal-vet biex innaqsu il-pis fuq negozjanti. Ġifiri kunu qegħdin nejnu għat kabbir u mhux dejjem noqogħdu nisfurzaw li jkun hemm iktar armonizzazzjoni. Tant għandna bżonn it-kabbir u lejdan għandna nersuqu. Hemm bżonn li naraw x'inhi huma l-kompetenzi tal-kumitat tagħna sabiex ma nitħlux fil-lalqa tal-esperti ta' l-eko. Il-protezzjoni ta' nistaħtleta għanna nħarsu għaw kol permess ta' sviluppi teknoloġiċi għalek għet eh, titlop li l-emenda ta' u design intom til għawa L-emendi l-oħra kolla qed taqbel magħhom anki l-emenda dwar il-cloud computing li semmow il-kollegi, għax din verament se ġib ħafna avvanzi għal negozju. Anki ġifiri deżispożizzjoni ta' notifika fil-pakketti li jista' jkollhom tal-użu dwar telekomunikazzjoni, anki l-użu tal-internet. Emma, tiskuża ruħa għal fatt li mhux qiegħda magħna hawnhekk għal din il-laqa, imma se tkompli taħdem bisħieħ mar-reporters u max-shadows sabiex dan ir-rapport eċċellenti jitlesta. Grazzi. Grazzi ħafna għal din l-edeja verament li tiġbor il-punti kollha, ġifri il kontribuzzjonijiet kollha juru kemm aħna interessati b'dan ir-rapport. U kif smajna għannom ta' Sur Arias, ir-rapporti kollha qegħdin jagħtu dimensjoni u verament jagħtu xejra ħafna aħjar tal-dawn il-riżultati. Għanna issa Sinjura Korazza Bilt fidek. Grazzi ħafna President, jina naħseb li dawn l-emendi 110 minnom juru verament kif l-izvilup tal-servizzi digitali kemm huwa importanti biex tirkupra l europa Imma xtaqt nitlob li l-ħbib tana tal-gwe, speċjalment Michael Gustafson li talbu biex inneħħu il-premessa, xi premessi l-emenda 4 u l-emenda 13 tal-premessa A. Aħna rridu li l-Unjoni tkun verament l-aħjar suq fid-dinja. Għaliex irridu nneħħu eh, din il-premessa, ma nistax nifhem għaliex irid inneħħi eh, din il-parti. U s-sur De Jong mill l-istess parti tiegħu kien qal li fl-aħħar qed jirrikonoxxu il-valur tas-suq intern biex joħloq iktar postijiet tax-xogħol kompetittività fl-Ewropa. Jiddispjaċini li mhux qiegħed hawn imma nixtieq li xi ħadd jitini xi spjega u nispera li hawnhekk ħadd mhu se jaqbel ma' dawn l emendi Jiena ukoll ngħid li l-shadow tas-suq tal-SND um, resqu emenda li hija issa tiegħi fuq l-istress test. Ġifiri li testi tal-e-commerce huma importanti. Emma eh, semmiet ukoll ir-regolament tal-email għax ivvutajna hija il-ġimgħa l-oħra u regolamenti ta' sistema ta' informazzjoni ta' su intern, em, konna minna allużjoni għal din dan li commerce għalek li minn dawnek edha f'posta. Jiena u kol ninsab kontenta li Emma tkelmet u kol dwar il-protezzjoni tal-nis taħt l-età li kunu għet jużaw l-internet. U nispera li dawn l-emendi kollha kunu nistgħu naqblu magħhom. Grazzi ħafna. Grazzi, għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jgħid xi ħaġa fuq il-twettiq tas-suq uniku diġitali le mela ħanitlob ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni ta' Digimart Mart biex tkellmuna ftit sur tenek. on uh, and, on your thoughts on some of these proposals. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, Grazie ħafna, President u grazzi għal kull min ijataw, daw kolla u kollu resqu l-emendi, iktar minn mija, dan juri kemmu importanti dan il-rapport. U l-aħbar tajba hija li l-emendi l-maġġoranza tagħhom il-Kommissjoni tista' tilqaħħom hemm xi emendi li forsi fuqhom nistgħu nagħmlu xi kummenti ta' natura teknika li nibatuhom sekretarjat u il-rapporteur fuq livell bilaterali u ma naħseb meta nqisuhom kollha qed naraw li qegħdin insegwu l-istess triq il-Kummissjoni u l-Kumitat. Speċjalment kif intqal eżatt qabel ma' Sinjura Bilt il-potenzjol kbir li il-suq digitali uniku għandu biex iġib iktar tkabbir u iktar posti iktar xogħol fl-Ewropa. Jina mhux noqgħod nagħmel il-kummenti fuq ċerti punti issa xtaqt biss jiena ninfasizza l-fatt li din, dan il-komunikat ġie adottat f'jannar ta' din is-sena U ġraw ħafna affarijiet issa minn jannar sissa. Dejjem irridu nsaqsu x'qeda tagħmel il-Kummissjoni. E, Ġifieri mhux biss għall-futur irridu nħarsu, ma rridu naraw eżattament bħalissa x'qeda tagħmel kummissjoni fuq dawn l-inizjattivi kollha l-Kummissjoni qiegħda taħdem issa stess. U se nantukom rapport ta' mid-term review naf li di il it-terminoloġija tajba jgħid il-kelliem meta nitkellmu fuq il-kumikat imma sa l-bidu ta' sena diħla se nibatulkom il-progress report fuq dan ix-xogħol kollu qed isir, speċjalment fejn ir-riżultati kienu tajbin għan-naħa tal-Kummissjoni nitkellmu fuq protezzjoni tad-data sa u koll l-affarijiet li għedin t-diskutu mal-Kunsil, stress test u koll, il-test ta' e-commerce li aħna u koll nqisu li ħaġa importanti ħafna, il-parsis, il-pakketti li jiġu postati u kif jiġu imqasma lil-min ikunu indirizzati, u kol se jkun għedin namlu konsultazzjoni publika, rizultati taħda l-waqt jitlestaw, għalek Din diġa naħdmu fuq it-tul fis-seħ tal-komunikat, imma fl-istess ħin aħna l-emendi ta'kom edin neżaminawhom b'ħafna reqqa u se naċċettaw kemm jista' jkun minnhom. Grazzi ħafna President li tajni ċans nitkellem. Iva, grazzi il-President aħna naqblu ħafna miegħek għal fatt li fuq eh, dawn il-miżuri kollha rridu nżommu ċertu momentum u pressjoni. Għalhekk aħna nifmu li dan il-progress għandu jitkompla u nif napprezzaw ix-xogħol li tagħmlu intom. Fuq il-rapporti ta' progress oħra dwar is-suq uniku, aħna dawn kollha nistennuhom bil ħarqa għax nafu kemm huma importanti mill-lat ekonomiku anke kif qalet is-sinjora Korazza Bilt. Issa Sur Gustaf irid jirrispondik fuq dak il-punt li qajjim tint. Sur Xwab, għandek xi kummenti x'tagħmel biex eh, tala għannom ta' Sur Arias? Iva, President, grazzi. Għal-nom ta' Pablo Arias, nirringrazzja l-kollegi kollha għal kontribuzzjoni veru tajba li ta' għamlu. Napprezza ħafna li l-Kommissjoni dikjarat li qegħdin diġà jaħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet kollha. Jiena naħseb li ħafna affarijiet li nsibu fir-rapport se jibqgħu attwali u pertinenti. Rapport mhux xi ħaġa superflua. Għalhekk is-sur Arias se jistana bl-ħarqa biex jikopra ma' kull persuna li tixtieq fuq dan is-suġġett. Grazzi. Issa, Nerġaw niddiskutu dan fl-10 ta' Ottubru u s sura Arias ikun jista' jressaq l-elementi ta' kompromess f'dak l-istadju. Ovvjament irridu eh, naraw x'ikunu l-opinjonijiet l-oħra tal-kumitati l-oħrajn, nafu li hemm kumitati oħra li se jikontribwixxu, u mbagħad fil-11 ta' Ottubru namlu l-vot fil-kumitat u fil-plenarja fil-novembru, fil-sessjoni ta' novembru ma ma nafx jekk dan is-suġġett diskuss mod komplut qabel, ċfir nispera li jina ta' ċertu prominenza. nispera li nkunu nistaw niddiskutu fuq dan is-suġġett mal-koordinaturi fil-ġimgħat li ġejjin. Tajjeb wis issa il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa il-votazzjoni li suppost bdejna fil-ħamsa neqsin kwarti ġifri għadhom ġewx in-nies għalhekk għadhom l-erba' u nofs ħantikom xi ħaġa premju nisam isuħ Ingliż iġifiri, ħaniqfu ftit waqfa għatte, te ħin tat-te anki jekk tistgħu tieħdu kafek tridu nerġgħu niltaqgħu fil-ħin, ġifir fil ħamsa neqsin kwart biex nkunu nistaw nivvotaw semestru Ewropew. Grazzi. nazzjonali. Uh, so, uh, welcome back, everybody. Um, we now move on to a short vote. So, ħanaddu issa għal votazzjoni qasira ħafna. U din hija votazzjoni sabiex naraw l-opinjoni ta' dan il-kumitat fuq ir-rapport ta' l-imkon ta' l-ikon anzi fuq is-semestru Ewropew. U r-rapporter u Sur Kossess issa. Likon irranġaw ranġaw daqsxejn l-iskeda u għalhekk ma kellniex iċ-ċans li naħtru rapporter u ngħaddu proċedura sħiħa tas-soltu. Il-koordinaturi talbu lill membri tal-grupp tagħhom biex iħejju l-emendi u laqas m'għandna ċans allura jkollna preżentazzjoni formali ta' daw l-emendi. Sakemm għax ħati li forsi jixtieq jitkellem dwarhom għandna biss 14 ma xekkax il-koordinaturi jew l-acting coordinators hawnhekk. Għanna sur xwab ma kawxat mill-SND jista' jagħmel hekk is-sur Grek Muxaw. Naf li hu ħadem ħafna f'dan il-proċess. Signora Truman ukoll. Sur Mendes, ġifiri, jekkaw xat li xti jamel komment qasir qabel nivvotaw, Ovvjament jagħmel dan is-suxwa biex ti jitkellem u jekk għax ħadd ieħor li jixtieq jikkummenta. jagħmel dan u bad ngħaddu votazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna li Louis Grek u lis sinjura Turinen il jaċċettaw emendi għal proposta tagħhom fl-aħħar moment. Sabiex Nkunna nistgħu anke ndaħlu l-opinjoni tal-EPP s'issa ma kienx possibbli li dan iseħħ minħabba x'inhu qasijiet xi xolli ma xarx sajjeb sfortunatament. Imma insomma sanna daw l-emendi ħaġa tajba ħafna u nittama li ħaj jippermettuna nirriflettu l-opinjoni tal-Kumitat. Nasab illi fil-futur għanna bżon ta' proċedura differenti għal din il-kwistjoni tas semestru Ewropew, imma għalissa għedin f'din is-sitwazzjoni speċjali u għalhekk sempliċement xtaqt nitkellem biex nirringrazzja lil Lewis Grek. Iva, naqbel miegħek fuq il-proċedura ma tajjeb illi nagħmlu għad il-ħaġa għal il-fuċi tal-imka tinstema' u jiena nista' nitkellem fissam il-koordinaturi kollha meta ngħid illi l-kol konu ħerqana ħafna li l-aspetti tal-prestazzjoni tas-suq intern jikunu inklużi anki fl-aspetti tal-prestazzjoni ekonomika tas semestru ma nista' ngħid li għadha war nofsinhar il-koordinatura ħajkun qegħdin diskutu xi suġġerimenti li aħna konna ħajjina l-abbozz tagħhom anke sabiex naraw kif nistgħu nsaħħu id-dimensjoni tas-suq intern bl-iktar mod pożittiv. Forsi anki permezz ta' rapport separat. u dan il-kumitat jista' jkollu rwol ta' koordinazzjoni wkoll. Però mhix ħan antiċipa d-diskussjoni, sempliċement ngħidilkom li aħna qegħdin naraw kif nistgħu ndaħlu ċertu kwistjonijiet iktar wiesa fuq id-diskussjoni tas semestru aktar ġenerali, għax għadu ħiġti jitkellem. Iva, sugjon. Grazzi. President, il-grupp tiegħi ma ressaqx xemendi għal dan ir-rapport. Ħan nispjegalkom daqsxejn għalfejn. Il-problema għal gwe hija illi għandna problema bis-semestru Ewropew innifsu naħsbu l-ġlida kontra l-faqar u differenza fit-tħul u s-salari hija l-iktar ħaġa importanti m'għandniex problema biss suq intern fih innifsu fil-kuntest tas-semestru Ewropew. Imma dan jagħmlu kollu rapport diffiċli ħafna l-grupp tiegħi u għalhekk aħna ma ressaqniex emendi u ħankunu qegħdin nivvotaw kontra r rapport kif inhu. Nixtieq ngħid lill-kumitat però illi jiffukaw fissu intern fil-kuntest tal-governanza ekonomika mis xi ħaġa li aħna kontrija fi anfisha, sempliċement xtaqt nispjega l-pożizzjoni tiegħi. Iva m'għandix dubju li għedin qegħdin tikkollabora fid-diskussjoni tagħna kif nistgħu nsaħħu din id-dimensjoni. Mela, ejja ngħaddu għal-votazzjoni jiena ma tlabtkomx xieġibu il-voting cards magħkom. Ġifiri aħna nużaw biss il-votazzjoni elettronika jekk konna bżonn. Nista' nkompli tajjeb. Mela, emenda erba tas sinjura Turinen. B'emenda li tal-EPP da' favur? Għaw kontra? Għaddit. Emenda ħamsa tas Turinen favur? Kontra? Għaddit. Mista astenzjoniet astenzjonijiet sakemm ma jkunx hemm xogħol partikolari, ja Sergio ħadd tassjoni fuq kollox jiġifieri mhux ħanajatlek. Emenda sitta manders favur kontra għaddiet. Seba ta' Sinjor Turnen favur kontra għaddiet. Tminja ta' Sinjor Turnen favur kontra għaddiet. Emenda disa ta' Sur Grek favur kontra għaddit. Emenda 10 ta' Sur Grek favur kontra għaddit. Budina tinkludi wkoll emenda rali tal-istaljantkom. Emenda 11 ta' Sur Grek favur kontra għaddit. Emenda 12 ta' Sur Grek bl-emenda da' favur kontra għaddit. Emenda 13 ta' Sur Grek b'emenda rali favur kontra għaddit. Emenda 14 ta' Sur Grek favur kontra għaddit. Issa, ħanniħu il-kotazzjoni 21 fl-imkien, 21 fl-imkien ta' sugrek favur kontra għaddit. Il-premessi issa numru 3 favur kontra għaddit. Sawa. Vot ċar. Mela, issa votazzjoni elettronika ħalli konna ċifri il-votazzjoni miftuħa fuq l-approvazzjoni sal-opinjoni ta' dan il-Komitat. Uh, Votazzjoni għaw xaħtaħi tixtiq jivvota? Votazzjoni malwa. Mela, 26 favur u wieħed kontra surkijo, nun assumin, <laughs> għet nassumi li jinti konta xattinna la vota kontra. Tajjeb, prostat, mela s-saħna naċċertaw illi dawk l-emendi jiġu aċċettati mill kon partikolari nirringrazzja l sur Manders, il signor Tunen u il-Sur Grek u il-votazzjoni tinala issa u dan il-punt jinala u koll.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 So, ladies and gentlemen, let's, um, let's move on then to... Mela, signori, ejan komplu għal-punt li nississa. U din hija diskussjoni fuq il-politika tal-kompetizzjoni. Il-rapport annwali tal-politika tal-kompetizzjoni immexxija mill-Likon il-rapporter huwa Sur Sanchez Presedo il-rappresentant tal-Komitat tagħna huwa s sur Schwab, signora Pendegast hija shadow definittiva jew Iva tajjeb. Mela signora Pendegast qed tiskellem fissem is-Sur Kofferati, s sur Markakis qiegħed hawnhekk ukoll. koll illi ħajkun ix tal-għaldi minn qed nara ħadd mill-ħodor is-sur Bilan huwa responsabbli mill-ICR, sur Dion huwa responsabbli għal gwa jiġifieri għandna ħafna shadows rappreżentati hawnhekk għandu dan rapport importanti. Ġibda dal-aħħar kellna sur Almuni hawnhekk huwa sar jaf x'inhu l-interessi tagħna fil-qasam tal-politika tal-konsumatur u naf fil-istur xwab ħaj joqgħod attent ħafna għal dawn il-punti. Għalhekk jiena kuntent li nista' nilqgħu u nistiednu biex irresqilna xi punti li jixtieq jinkludi fl-opinjoni tiegħu sur xwam. Grazzi ħafna ta' dak li klim ġentili, President. Il-kollega Ashley Fox is-sena l-oħra kien ir-rapporter għal dan il-komitat. U s-sajmis lili. Il-rapport fuq il-liġi ta' kompetizzjoni jinħarreġ kull sena mill-Kommissjoni. Sena li għaddit kien jindirizza s-sena 2010 għadda għant il-Parlament f'Marzu li għadda jina kontrapporter u ħat supplementi u koll. U sa' dis-sena il-rapport Jidher aħjar iktar interessanti biex ngħidlek. Sar u jiffoka fuq dawk l-iktar punti importanti li huma tal-aktar interess tal-membri u ċittadini. Il-bidliet għalhekk li issa tagħmel il-Kummissjoni għall-istruttura tar-rapport tagħmilha aktar faċli illi jinqara u din hija ħaġa pożittiva. Il-punti ewlenin li jissemmew fl-istampa huma indirizzati hawnhekk mod partikolari il-kwistjoni ta' libor, il-default swaps, il-kollega McCarthy li kien l-ex president tal-Kumitat tiġa ħejja rapport speċjali fuq dan is-suġġett. Issu intern issa miftuħ, effiċenti fuq il-kwestjoni ta' zona ta' pagament uniku. Ewropea. U kellna wkoll rapport minn kollega li ddiskutejna aktar kmini dwar l-iżvilupp elettroniku u l-beħ online u x-xiri online. Aħna naraw li hemm bżonn ikun hemm ċertu standardizzazzjoni tal-pagamenti elettroniċi u l-Kummissjoni hawnhekk. Inkotata dwar in-nuqqas ta' kompetizzjoni u l-bżonn li jkun hemm pożizzjoni dominanti naħsbu li din hija importanti hemm xi punti ta' priorità li qed jitqajmu bħalma huma pereżempju drittijiet tal-konsumatur iżda b'mod ġenerali il-rapporter tal- leader rapporters, ġifiri tas Sur Sanchez Presedo li jgħad fil-ikon. Jgħajem xi punti ġodda li aħna ħankunu qegħdin nagħtu reazzjoni tagħna għalihom. Fl-opinjoni tagħna. Ġifiri xi punti li jinkludu ir-rikapitalizzazzjoni tal-Banek Ewropej li maħniex ċerti jekkux relevanti għal rapport laqas biss aħna ċerti jekk jistax biss jibqa jissema f'dan ir-rapport. Imbagħad mill tal-suq intern, il-perspettiva tas-suq intern, aħna interessati wkoll dwar ir-regoli ta' lajnuna statali il-ġodda minn minħabba kummissjoni. U daw ħajatu l-kontribut sabiex jaċċertaw illi id-drittijiet involuti bħad dritt tal-awtur, etc. jiġu rikonoxxuti. Il-Kummissjoni provat ukoll tissimplifika ċertu waqsma sabiex tissimola it-tkabbir. Għax rajna żieda kbira fil- proċeduri burokratiċi. Investiment pubbliku biex neċessarjament li għanna naqbdu, imma dan huma affarijiet li ħan indirizzu għabu iktar l qoddim pereżempju servizzi, l-isptarijiet, il-kostruzzjoni tal-housing soċjali dawn huma importanti u ħajkolna livelli minimi iktar għolja ta' pagamenti fil-futur. Hemm xi punti li għajmu fil-passat li qed jerġgħu joħorġu minn dan ir-rapport is-sur Sanchez Presedo isemmi wkoll fil-kwistjoni tal-enerġija pereżempju jdu neħtieġu aktar kompetizzjoni u hemm xi punti li jridu jiddaħħlu f'dan ir-rapport dwar xi aspetti li semmejt dwar il-liġi tal- konsumatur importanti li kommissjoni ċerta li ma joħorġux pożizzjonijiet dominanti sabiex il-kompetizzjoni tkun ta' benefiċċju għall konsumaturi Semmejt xi punti u eżempji qabel illi iwasluni biex naħseb illi rridu nistudjaw iktar fil-fond din il-kwistjoni. U jiena ħankun qed ngħaddi l-abbozz tiegħi fit-18 ta' Ottubru bit-tama li nivvutaw fuq qabel il-miliet u issa ovvjament nistenna li nisma' l-kummenti kemm tax-shadows kemm ta' kollegi oħra. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi tal-kommenti tijak u naħseb li hemm xi punti interessanti wkoll fir-rapport tas Sur Sanchez Pesedo, però hemm xi il ovvjament jiġu diskutu il sinjura Pentecost jekk jogħġbok il-safisem il-grupp SND. Grazzi Sur Harber. Jina nixtieq niskellem fissem is-Sur Kofferati u jgħid li l-opinjoni tal-politika tal-kompetizzjoni opportunità kbira kumitat tagħna biex inħarsu lejn is-sitwazzjoni tas-suq intern minn perspettiva ġenerali dan jippermettilna naraw x'baqa' jsir sabiex ikollnu suq ġust u trasparenti li rispetta dritti ta' konsumatur fost xi affarijiet li huma importanti għal grupp tiegħi huwa dialogu bejn id-diġi kompetizzjoni u l-organizzazzjoni ta' konsumatur li għandu jissaħħaħ. Bħalissa għat memx sistema legali effettiva l-kompens ta' dannu li jkun issar minħabba ksur tal liġi ta' kompetizzjoni il kumpens jitħallas l-istati membri mens il-konsumaturi effettwati direttament ma jirċivu xejn aħna naħsbu li fond Ewropew finanzjat minn dawn il-multi għandu jinħoloq sabiex jikopri azzjonijiet kollettivi transkonfinali kompetizzjoni bejn intraprizi jrid isseħ f'qafas li jaċċerta rispett effettiv ta' drittijiet tal-konsumatur. Il-ADR u s-CDR huma għodda importanti u anki is-sorveljanza fuq skambju multilaterali u pagamenti elettroniċi dawn ukoll huma aspett ridu jkomplu jissaxħew hemm ħafna punti oħra li jistgħu jiddaħlu sabiex jiddiskrivu sitwazzjoni attwali naħseb nistgħu naħdmu tajjeb ma' Sur xwab sabiex noħorġu b'opinjoni iktar soda tal-kumitat tagħna. Dak jikkonkludi li xtaqjajt is surk Ferati, grazzi ħafna Sinja Pantika, s-sessur ħassi Makkakis. Grazzi. Grazzi. Naħseb li fuq suq intern irridu eh, nħarsu lejn eh, l-affarijiet eh, pozittivi rapport, pero jsemmi l-krizi ekonomika li għadeja minna l-Europa palissa, mi xi ħaġa li ħanelbuha mill-lum għal-għada ħatiħu iż-żmien tagħha mhux ċar, però eh, kemm jaħdem jew maħdimx tajjeb is-suq intern u huwa ċari li jekk inħarsu mill-qrib eh, lejn il-qabża tal-kompetittività li teżisti, naraw li din komplet tikber mhux tonqos dan ir-rapport naħseb eh, f'dan il-lat huwa superfiċjali. Ma tantx hemm eh, miktub dwar ir-rati tal-interess pereżempju l-effett tagħhom fuq is-suq intern. Eh, speċjalment fuq il-pajjiżi periferali dawk li qed jissejħu pigs u E, fejn is-sitwazzjoni tal-lar minħabba e, f'dan u dan ma joħroġ ċar fir-rapport u għana membri e, tal-Parlament Europol rridu nassikuraw illi jkun hemm referenza ċara anke għal dan f'dan ir-rapport. Ħaġa tajba fuq il-suq intern hija illi il-bilanċ tal-pagamenti tal-istati membri għandu jkunu għandhom ikunu fil-fatt Eh, eh, bilanċjati u l-Kummissjoni fil fatt proponit sistema li tassigura illi differenzi li jeżistu fil-balance of payments Eh, għandhom jiġu i-publikati ġifiri jintwera jekk ikunux no negativi jew inkella pozittivi, jekk mhux negativi u sostenibli u eh, meta jkunu pozittivi pal dawk tal-Ġermanja u tal-Lussemburgu. Però il-Kummissjoni xorta waħda laqqas għandha Eh, regoli ta' kif tista ta' tippenalizza lil mini eh, ma jkunx qed ikkonforma l-Kummissjoni għandha biss ikolla eh, biss stampa ta' qed jiġri. Jekk aħna rridu li jkun hemm suċċess fis-suq intern u flatti intern, ikun hemm miżuri li tista' tiħu il-Kummissjoni. l-ILO, um, l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Xogħol, qalet illi l-aktar rati u jien li jeżistu huma finna mibija umbat warajom Spanja u l-Greċja, ġifiri dan flista ta' pajjiżi eh, fid-dinja. Ġifiri dawn huma farit irridu aħna naħsbu ħafna fuq. Hemm anka pajjiż li qed jissemma eh, bħala li għaddejm il ħames l-aktar reċessjoni qawwija fl-istorja. E, ġifiri u dan wara 20 sena li lu jeżisti suq interni ġifiri l-istrumenti li għanna miex edin jaħdmu b'mod tajjeb u din hija xi ħaġa li rridu naċċettawha u għandna nsemmuha wkoll fir rigward ta' rizorsi li għanna disponibli, l-agenda ta' su intern, il-leġizlazzjoni, l-rinnovazzjoni u l-kumplament ta' l-istrumenti, Dawn kollha kienu difettużi jiddispeċini ngħid għax eh, ma trattawx dawn id-differenzi li jeżistu. Naħseb illi hemm il-bżonn illi mm, eh, niddiskutu aktar ma l-Sinjura Bowles dwar eh, dan kena il-pakket il-pakketta sitta u l-pakketta tnejn eh, eh, kienem anka attentat biex nipruvaw eh, aħna pala parlament nejnu kol biex kunem din l-Unjoni Fiskali xaġa li la tiġi rezistita l-ħafna żmien Fil-fatt, eh, kienem u koll anka, eh, hemm ukoll anka problem oħra dwar in-nuqqasa funzjoni tajba tal-aġenziji li għamlu ir-ratings. Franza, per eżempju, eh, tnaqsitila il-rata ġifiri ratings il-rating taħħa l-Komissjoni għanda tkun aktar onesta, aħna kena proposta fil-fat minna ħatana biex titwaqqaf rating agency Ewropea u stlabna l-Komissjoni taħdem fuq dan b'mod veloċi, għax hemm bżonn illi e, l-affarijiet jimxu aħjar, ħafna aktar aħjar mill-qed issemma f'dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Bilan għal-ICR, grazzi ħafna, President, nix insemmi ħafna punti fisem l-Onorevoli Ashley Fox. L-izvilup ta' su uniku għadak ta' u għandu bżon politika komprensiva biex anka jkun hemm kompetizzjoni ġusta u eh, dritti tal-konsumatur dan huwa importanti ħafna anka biex ngħinu lil SMEs ma nistgħux eh, naqsu minn dan li fukar f'dan iż-żmien ta' eh, ta' kriżi, ma nistgħux eh, nimminaw il-kompetittività. Il Għana bżon swieq finanzjari trasparenti, innovattivi u nuqqasa trasparenza jwassal għal kriżi finanzjarja anzi waslet għal eh, kriżi finanzjarja, speċjalment fir rigward tal-OTCs, kwalinkwa regolament ġdid m'għandux ikun eh, kumpless wis għax inkanna inaqsinna mill-kompetittività, il kompetitività il kompetitività eh, għanda timxi ma tisħiħa aħjar tal-welfare tal-konsumatur, appoġġ għal tkabbir, xogħol u kompetitività. il-politika ta' kompetizzjoni tinkoraġġixxi l-użu aħjar ta' teknoloġiji li jeżistu anka ta' rizorsi. L-infurzal talenti trust rridu naraw rridu e, e, e, jiġu imsaħħa biex dawn ma jiperikolawx dawk li kollom idejat innovattivi rridu nappoġġaw aktar l-SMIs għax dawn huma ovvjament il-mutur ta' tkabbi. Thank you very much. Um, and Mr. Dion, Jong, let's say final shadow for some political groups. And then if anyone... Mela, issa nisimaw il-kallima fisem il-gruppi politiċi mbagħad eh, kun hemm kallim oħrajn. Dwar il-kompetizzjoni eh, il-relazzjoni bejn il-konsumatur u negozji, il-relazzjoni eh, mal-gvern eh, ta' dawn il-negozji u relazzjoni bejn eh, negozji u negozji. Dawn, ma tantx qed jissemmow, però semmow mill-kollegi rridu nqod attenti li ma jkunx hemm distorsjoni tal-kompetittività tal-kompetizzjoni u rridu nħarsu u lejn u kollejn il-relazzjoni mal-konsumaturi. Jina smajt bxaħat illi kellu ifittex li ma hija il-kumpanija ta' telefons biex jagħmel negozju tiegħu laqas seta' jsib ma' min seta' jirreġistra. Ġifieri dawn huma affarijiet nuqasijiet li rridu nħarsu lejhom anke aħna bħala eh, kumitat. Trid tkun hemm trasparenza eh, f'dan ir-rigward anke minħabba l-kompetizzjoni l-istess fir-rigward tas-suq tal-enerġija. Nixtieq ġifieri li dawn l-affarijiet isemmaw f'dan ir-rapport fl-Olanda u nasab anka f'pajjiżi oħra hemm ħafna eh, diskors eh, dwar il-prezzijiet tal-mediċinali hemm differenzi kbar eh, bejn stat membru u ieħor ħafna eh, drabi eh, il-prezz ta' riċerka jintefa' fuq il-konsumatur u ma tantx jagħmel sens li jekk għandna suq interni konna medicinali li huma veru irħas f'ċertu pajjiżi u għolja ħafna f'pajjiżi oħra. Jekk inħarsu lejn eh, il-kumpanniji tal-medja u koll Eh, il-xandir, per eżempju, barra mill-internet, naraw illi anka mekem ħafna eh, mergers, din hija ta' kompetizzjoni li tixtieq tara l-Unjoni. Li għanna u eh, mhuwiex biżejjed kumpanija sir kumpaniji kbar eh, li kollom problemi eh, jekk ikun hemm bżonn jistgħu jingħataw għajnuna bħalma ġaranka fl-Istati Uniti, però l-importanti huwa li naraw li kulħadd jimxi mar-regoli. Kompetizzjoni eh, tajba tista' sseħħ biss jekk ikun hemm biżejjed entitajiet fuq is-suq.

hemm distruzzjonijiet kol fil-ħlasijiet li jsiru eh, kull meta jinxtaraw jinxtraw affarijiet fi kwantitajiet kbar u mbagħad il-prezzi jiġu imposti fuq ħaddieħor, però dan qed iseħħ fis-suq. Ma nafx kif huwa permess li jseħħ fil fat Ġifieri dawn il-kummenti kollha tijajina jiena illi eh, xaħġa simili tiddaħħal fil-rapport. Hawn kalli oħra jistaqsi il-President. Forsi xi kelmtejn minn għandi. L-ewwel nett eh, nixtieq niskuża ruħi eh, li jina ma tajċ merba l-sinjura tijar Brun għawnek fisem il-komissjoni naf li jinti ġejt laqa' toħra tana għawek natik merba lek biex eh, nkompli ma l-axar punt ta' l istijon Waħda mill-loqsma illi aħna ħadna teres fih kienet eh, fil-fatt din il ftejim ta' distribuzzjonijiet u distribuzzjoni mażula, selective distribution, il-regoli marbuta ma' dan anka fis-settur tal-karozzi. Jekk tiftakru meta kien hemm reviżjoni ta' dawn ir-regoli, eh, kena aħna fil-fatt ipperswadu li likon Eh, il-kumitati jikon, għax eh, aħna konna tinħarsu lej anka l-impatt tal-konsumatur il-Komissjoni fil-fatt ħarġet plini ta' gwida għall-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli anka fil-rigward ta' servizzi u dan minħabba li aħna rridu nżommu l-kompetizzjoni ħajja u importanti li aħna nikommentaw fuq aspetti ta' dan. Eh, Eh, din xaġa li ma tidirx f'dan ir-rapport eh, eh, tal-Kumitat Ekonomiku u Monetarju. Aħna għalhekk irridu nassikuraw illi referenza għal trasparenza tkun fir-rapport u kol anka fir-rigward ta' relazzjoni fil-katina tal-forniment, iġifieri bejn kumpaniji li huma kbar ħafna u dawk li huma żgħar u kif tiġi iġġestjonata din. Dan huwa qasam illi aħna ħdimna ħafna fuq Eh, l-onorevoli Korazza Bilt ħadmet ħafna fuq il-ġejjini ta' suq eh, tal-imnut u eh, l-istrateġiji marbuta miegħu il-Sur Ċolos kien fil-fatt involut anka fil-katina tal-forniment tal-ikel. Iġifiri, dan kollu referenza għal dawn jistaw eh, itejbu il rapport għax hemm aspetti tal-konsumaturi li aħna interessawna ħafna. Għaw xaħatiħor li jixtieq iżiċi punti, eh, forsi Sinjura Bronz tixtieq titkellem fuq dak li intqal sissa, unbat fil-kas naddu il-mikrofonu l-ura li sur xwab. Grazzi ħafna, President, tejt il-kelli ma l-għennet jina nishti niskużaru għax ma konni xawnek ma tabdiet eh, din il-parti tal-laqa il-bira, il-sena l-oħra kienet, eh, sena l ohra kienet wadda turbulenti fi s-sweq finanzjari għal-Istati membri u għall-Europa kolla u għahna nħossu li l-politika eh, tal-kompetizjoni hija importanti ħafna biex bekk ikonna kondizjonijiet tal-kupru tajbin nishtiqu eh, nejdu il-rapport illi għandkom u d-dimkom għandu kontenutu format ġdid u lantana huwa illi qed nippruvaw nispjegaw aħjar il-kontribuzzjonijiet konkreti illi l-politika tal-kompetizzjoni jista' jkollha f'dan l-irkupru. Il-format il-ġdid ovvjament mhux qed issemmi l-azzjonijiet kollha tal komissjoni ġifieri irridu nżommu f'moħħna illi m'għandniex imniżlina lek il fajls kollha interessanti li aħna trattajna is-sena l-oħra, ippruvana nifukaw fuq tliet aspetti differenti u dawn huma servizzi finanzjari, il-trasport ta' l-ajru u ta' l-ikel dawn huma suġġetti importanti ħafna, suġġetti eh, attwali u provajna nispjegaw aħjar eh, għalfejn eh, interveniet il- kummissjoni u kif il-politika tal-kompetizzjoni qed eh, eh, taffetwa il-qafas aktar wiesa tal-kompetizzjoni u eh, fl-Ewropa anka fir-rigward tal-konsumatur. Nishtiq nassikurakom li l-azzjonijiet tal-Komissjoni fi rigward ta' danni privati edha fil-proċess li tittejjeb u tiġi meqjusa u aħna għandna l-intenzjoni li nadottaw din sal-aħħar ta' sena il-konsumaturi qegħdin eh, fil-priorità tal-azzjonijiet tagħna l-involviment ta' konsumaturi anka f'kull tip ta' e, eh, eh, kustjonijiet marbuta ma' rikors għal tilwin, rimedi għal tilwin. Unisperaw li nkunu nistaw naddottaw dawn sal-axħar eh, ta' din is-sena bat il-kummenti dwar is-suq intern, l-suq intern huwa importanti ħafna għax kull min involut fil-politika tal-kompetizzjoni jaf li din hija dan huwa l-mira tal-azzjonijiet tagħna. Ovvjament aħna m'għandniex eh, setat leġislattivi biex nagħmlu l-affarijiet waħidna, imma aħna nappoġġjaw kwalinkwa inizjattiva li tittieħed. Jiġifieri fil-livell ta' kommissjoni aħna eh, nappoġġjaw dan ħajkun hemm anke it qatt tal-suq eh, uniku Ġifiri, aħna l-iktar nistaw namlu huwa illi eh, naħdmu minna ħata nambat eh, intom tappoġġaw u koll azzjonijiet tagħna. Jekk eh, kifettu il-settur tal-ikel huwa inkluż bħala wieħed mill-suġġetti l-linji ta' informazzjoni li anka minn nizla f'dan ir-rapport, ir-rapport semmet anka l-relazzjoni bejn in-negozji nafu u koll xinu ma xejriet il qegħdin jaħdmu mhux qed taħdem mhux biss il-kommissjoni manka l-istati membri għandna l-gruppi tal livello li qegħdin involuti f'din ir-relazzjoni bejn iż-żewġ negozji għandna u mbagħad għandna l-aġenziji netwerk tal-Aġenziji Ewropej illi taw l kummissjoni eh, l-għajnuna tagħhom taw lista ta' azzjonijiet li per minħabba fihom il-Komissjoni ħarġet ir-rapport tagħha eh, f'Mejju. Anka kien hemm ukoll riflessjonijiet fuq eh, il-prezzijiet tal-ikel u xejrit taħħom tagħhom f'dawn il-ftit snin illi għaddew. Grazzi ħafna il-format il-ġdid ta' rapport huwa wieħed utli ħafna. E, L-Onorevoli Sanchez Presedio e, fukat fuq ftit minn daw il-punti punti oħra li aħna nistaw u koll e, nkomplu nitkelmu fuqom. Issa, nadwara l-olevoli xwab, grazzi ħafna biex niċċara xie punti fir rapportana aħna nisamdu l-pozizjoni biss fuq dawk is-suġġetti illi huma inklużi fir-rapport fuq il-liġi tal-kompetittività li jorbtu mas-suq intern. Hemm ovvjament ħafna punti li huma interessanti, imma aħna ma nistgħux nittrattaw kollox dawk huma ir-regoli ta' din il-Kamra u uh, għalhekk jiena nixtieq nikkontradixxi r-rappreżentanta tal kummissjoni fir rigward Eh, tal eh, fatt li huma ma jistawx jaġixxu huma jistgħu jaġixxu għandhom mandat aktar wiesa jistgħu eh, jiddeċidu huma fil-fatt x'għandhom jagħmlu il-DG eh, tal-kompetittività huwa wieħed mill-awtoritajiet l-aktar effiċenti li jridu u jistgħu jaħdmu fuq is-suq intern eh, kultant għandhom anka mandat aktar wisa forsi milli huwa mixtieq, però eh, mhuwiex eh, bizzejiet biex eh, eh, dak li jkun jobdi liġijiet marbuta ma' su intern kif tiġi għal mill-kollega tiegħi hawnhekk jiġifieri għana rridu naraw mhux biss li hemm il-liġi tal-kompetittività imma rridu naraw ukoll illi Eh, din qed tiġi rispettata, rridu nifukaw fuq dan is-suq interni ġifieri il-konsumatur eh, fil-fatt imniżlin fil-liġi tal-kompetittività eh, bħal ma sema tiġa fir-rigward tal-kummerċ bl-imnut oqsma oħra wkoll li semmow u fejn għanna anka nistaqsu mistoqsijiet Fis-sena li għaddiet il-Kummissjoni kella taħdem anka fi rigward ta' trasport blajru tal-merkanzija. E, Kien hemm anke mistoqsijiet marbuta mal-merger bejn TNT u l-UPS u eh, aħna inħossu illi ikun aktar prattiku kieku aħna wkoll nitrattaw eh, l-priorità oħra importanti li hija l statali u regoli marbuta ma, ma din lajnuna statali nishti eh, nis niringrazzja l-Honorable Bilan u l-kollegi oħra għal kummenti tagħhom irridu kemm jista' jkun indaħlu ħafna mill-kummenti li jintqalu biex il-rapport jimxi fid-direzzjoni tajba. Nirringrazzjakom ħafna eh, eh, sur Schwab inti eh, għettinna li ħajkonna it-traduzzjoni tal-rapport sa' 8 ta' ottubru dan il-rapport jieġi konsidrat fil-bidu ta' novembru u fl-aħħar e, e, ta' novembru jiġi diskuss u nivvotaw fuq f'Deċembru. Ehm, ma nasibx hemm bidliet fl-iskeda u jiena l ħarqan ħafna li nara rapporti jekk nirringrazza lill-Kummissjoni u rappreżentanti tagħha tal-li ġew hawnhekk biex jiddiskutu dan ir-rapport magħna. Qegħdin naqra qabel il-ħin irrit niċċekkja li għaw kulħadd biex naddu għal rapport eh, li jmiss għaw il-Sinjura Sosoftka wkoll mill-Kummissjoni inti merħba hawnhekk. Eh, ħadd irrispondi id-diskussjoni eh, tal-emendi li marbuta mal-implementazzjoni tad-direttiva dwar il-kreditu għall-konsumatur il-Kummissjoni qed tagħmel eh, reviżjoni ta' din id-direttiva kif eh, hemm imniżżel fl-iskeda li dan il-kumitat eh, poġġa qudiemhom din hija direttiva importanti din fil-fatt kienet responsabilità ta' dan il-kumitat bdiet fil-kumitat ta' qabel fil-kumitat tal-affarijiet legali u tal-suq intern jiena niftakara di jiena u s-sinjura Ruler konna ħdimna fuq il-proposta oriġinali dak iż-żmien u dan ir-rapport huwa kontribuzzjoni għal reviżjoni tal-Komissjoni. E, Sinjura Sodowska tista' forsi e, tkellimna dwar il-progress u il reviżjoni ta' ħajsiru f'din id-direttiva. E, meta titkellem meta għandu l-mikrofonu. Mela, l-ewwel ħanaddu għal rapporter l-Onorevoli Colin Langen ħadd titkellem dwar l-emendi Imma mbagħad għandna l-shadow zoħra hawnhekk l-onorevoli Bozoj, l-onorevoli Rural, jina ħankun shadow tal-grupp tiegħi u kien hemm anke l-onorevoli Dion li kien shadow mela. Ħanibdew bil-rapporter eh, Colin Lengen u mbagħad jitkellmu l-kalima li semmejt eh, warajja. kif għadna kem edna, għad nitkelmu fuq il-ftejmi differenti tal-consumer credit u il-kreditu għal-konsumatur. Naraw kif permezz ta' dan insaħħu s-suq intern. Fuq il-protezzjoni tal-konsumatur aħna irnexxilna issa naslu għal ċertu armonizzazzjoni. Ħaġa importanti u il-kreditu għal konsumatur cross-border huwa inqas minn 2%. Ġifiri, ma tantx għaw istituzzjonijiet li jew entitajiet li joffru dan it-tip ta' kreditu iktar u iktar minħabba l-kriżi finanzjarja. Ovvjament dan huwa dovut tal fatt li ma jkunx hemm kuntatti personali. Problema oħra għall-implementazzjoni hija li l-proċedura hija komplessa ħafna kemm fuq eh, il-fatt li jrid eh, ikun hemm eh, leġiżlazzjoni fuq livell nazzjonali bil-banek ċentrali u fil-fatt rajna li għandna bżonn tliet snin biex naslu. ċertu regoli qegħdin jiġu diskussi fis-sens li ma jkun hemm dubju fuqhom li pereżempju kif wieħed jiffirma kuntratt l-informazzjoni li għandu jingħata qabel anki kif wieħed jikkalkula l-rata tal-imax tal-imax veru u il-kummissjoni manda xejn li torbot legalment li għanna npoġġu dawn ir-regoli li jorbtu li jkunu vinkolanti l-istess għal kulħadd ukoll ċertu problemi bil-iskadenzi tal-kontratti. Il-Kummissjoni iċċekjat 265 kontratt u ħadet nota tal-problemi kollha li jiltaqgħu magħhom il-konsumaturi fl-Ewropa. Dawn kienu xi edeja ġenerali tar-rapport tiegħi ġew imresqa sissa 29 emenda l-ġimgħa l-oħra fi Strasberg iltqajna ma' Shadow Reporters. Hawnhekk nirringrazzjom għal mod ġust u eh, sinċir kif aħna diskutejna magħhom fuq l-emendi. Jiena wkoll naraf nilqa ċertu aspetti ġodda fejn forsi fettaqna ħafna fuq id-dettal, il-problemi tar rati ta' kambju, farid bħal dawn, naħseb li dawn l-emendi fil-maġġoranza tagħhom kun nistgħu nilqawhom. Jiena diġà qed naħdem fuq ċertu eh, kompromessi ta' emendi li jiena se nressaq lill-shadow reporters u naħseb li se naslu. Tnejn minn dawn l-emendi jittrattaw, nitkellem fuq numru 17 u 21, jittrattaw mistoqsijiet li rrit nagħmel il-Kummissjoni fuq l-emenda numru 17 naħseb li dan għandna nsibu l-kaptu fl-artiklu 14 imma forsi nisimgħu kif taħseb l-Kummissjoni fuq dan. L-istess għall-emenda 21.2 fej qed Trattaw hawnhekk l-ispejjeż eh, żejda anki l-Kummissjoni forsi tirrispondini fuq dawn. Emendi oħra ma stajtx laqas bistajt naċċettom għax dawn imorru li lin mill-ambitu ta' direttiva u jagħtu l-impressjoni li qisna qed nagħmlu qed nirrevedu kollox mill-ġdid. Għal self, per eżempju self mortgages, il-supervizjoni finanzjarja u kol. Jiena naf li hawnhekk għaw problema bil-estensjoni numru tnej dwar il-mortgages, il self Imma meta wieħed jirrealizza li inqas mit fil-mija tal-krediti jsiru cross-border pajjiż għal ieħor, veru għandna bżonn li naħsbu f'regoli ġodda li għandhom jitlu fis-seħ kif suppost kif inhu xira u mbagħad wara li konna eh, meta nsibu żmien irridu naraw kif se nitrattaw l-emendi. L-importanti huwa li fuq id-direttiva li teżisti diġà ma nkunux qegħdin nħonquha. Ħajkonna laqgħat iktar bejn ir-rapporters u x-shadows sabiex inkunu nistgħu niżguraw li l-emendi li jitolbu reviżjoni ta' direttivi forsi eh, mhux ta' min li diskutuhom għalissa eh, dawn nkunu rridu nidħlu fihom f'ċertu dettall. Rridu naraw kif kollox se jizvolġi jekk il-bankiera jkunux lesti Jamlu dak li għom naraw ukoll li jkun hemm il-konsumatur li kun rrit ukoll eh, jafda ftit iktar li nexxilux jagħmel dan biex nelbu din eh, morru li in minn tnejn fil-mija ta' kreditu. Eh, hemm kumitat ieħor ukoll tal-kumitat tal-ekonomiku li jrid jgħat il-parir, imma rridu noqogħdu attenti li ma mhux lilin minn direttiva speċjalment ta' dak li għandu x'jaqsam mal-krediti ta' mortgage ta' self. Grazzi. Grazzi ħafna għall-spiega tant xara tijak fuq kif sem niproċedu. Issa, il-Sinjura Pandagas li għanda li rest et numru ta' emendi eh, interessanti jina naħseb li issa għanda ħafna ċans li tagħmel argumenti tagħha. Grazzi, President, jina f'dan l-istadju nishtiq nir-ingrazzja nir ingrazzja s għal-rapport li għamlet. Sinjura Colin Langen. Huwa tajb li wieħed jifhem eżattament kif se ssir l-implementazzjoni. Ħalli nitkellem fuq l-emenda numru 17 nixtieq inkun naf kif taħsibha il-Kummissjoni dwar din l-emenda. Għax għawnek kif ikollok xi konsumatur li jixtri bikrettu minn xi ħanut ma jidħolx fil- fil kredit din għax il-transazzjoni ssir bej l-istituzzjoni tkun qed tagħmel il-kreditu u min il-proprjetarju tal-ħanut. Imma x'jiġri meta wieħed jirtira minn eh, dan ix-xiri ċertu charges li ma jkunu għatħawlmu bihom ikunu forsi iridu jħalsu għalhekk nixtieq nkun naf minn tal-Kummissjoni eh, kif jaħsbuha fuq dawn l-affarijiet. Inti l-emendi l-oħra ma xtaqċi semmijom, jgħid il-President, le, għalissa għat nisma eh, diskussjoni naħseb se jkollna ċans biex niċċaraw l-emendi, speċjalment fl-aħħar ta' din il-ġimgħa, naħseb nkunu imxejna l-qudiem ħafna u għalhekk nkunu qegħdin eh, tajjeb għax kulħadd ikun qed jaħdem biex naslu navanza. Grazzi ħafna, Sinjura. Is-Sinjura, is-Sinjur jena u kol Sinjura. jena u kol xtaqt nir rapporteur għal-kooperazzjoni l-proposti li smajna. Għawnek għaw kustjonijiet importanti, ħafna kienem ħafna problemi fl-istati membri. Fuq il-sinjura ta' Printegas, mm, ma nafx jek di xija eh, imot ħażin eh, eh, wieħed kif jaġixxi ħażin jew nkella l-implementazzjoni li qed issir ħażina. Għax aħna neħħejnihom fir-Regolament Ewropew dan it-tip ta' servizzi għalhekk irid inkun naf kif taħsibha l-Kummissjoni u għal xiex qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Imma hemm nista eh, nerġa' l-darba nerġa' ngħid li jiena qed naqbel ma' Sinjura Colin Langen qegħdin fit-triq it-tajba ma naħsibx li direttivi inbidluhom biss biex inkunu qed inbidluhom speċjalment meta ma jkunux qegħdin jiġu użati fil-istati membri. Ġifiri, l-iktar ħaġa importanti huwa li aħna dejjem ikonna iktar ċertezza u sigurtà għall konsumaturi Nifraħlek jien għal dan l-ewwel rapport tiegħek. Is-sur ta' Samakakis, grazzi ħafna, Sur President. Is-sur Buxoj talabni niskużaħ u qed jaqbel mal-mod ta' kif qed titratta dan id-dossier ir-rapporter u wkoll ressaq xi emendi li jidru li huma faqthom, ovvjament għandu il- support tal-grupp tagħna u jixtieq li jara li jkun hemm iktar informazzjoni għal dawn il-krediti transkonfinali trans ġifri cross border anki ġifiri s-sistema ta' informazzjoni fuq dan li għandha tiġi approvata u li sabiex l-informazzjoni tkun tista' iktar tiġi mif miftema tajba. Wieħed ikun jista' jifhimha aħjar. Tajjeb jiġifieri l-affarijiet jiġu implementati kif suppost u dejjem għall-aħjar. Mela, minnaħa tiegħi ċerti kommenti jgħid il-President għax um, u, kol shadow rapporter fuq dan is-suġġett. Is-Sinjura, eh, il-rapport ta' Sinjura Colin Langen, et toħroċ għaddejat li jiena verament nistanejt li kienu tijaj u kol, ek, ek naħsiba jiena. Is-suq cross-border għal eh, kreditu tal-konsumatur ma tantx huwa żviluppat. Hemm ħafna raġunijiet dovuti għal dan. Eh, ovvjament hija l-fiduċja tal-konsumaturi u kif smajna kwistjonijiet oħra forsi il-fatt tal-kambju li wieħed ikun qed jissellef f'munita oħra jew mbagħad ikun hemm ir-rata ta' interess li tvarja. Naħseb għalhekk li f'dan l-istadju għadna verament fi żmien kmieni Eh, f'dan is-suq li kull ma jmur qed jiżviluppa, għalhekk l-implementazzjoni ta' din id-direttiva jidri li li mhijiex qed issir eh, mod ibbilanċjat u għalhekk ridu naraw eh, nitrattaw forsi ċertu stati membri u kol il-kwissjoni tal-kreditu tal proprjetà li tkun residenza. U nasbu li il direttiva l-kreditu għal-konsumatur għanda tkun l-eżempju għal eh, din l-oħra direttiva li se tiġi dwar il-proprjetà ta' residenza. Ġifri hemm ċertu aspetti dwar it-tul fis-soħli huma importanti, jiena rajtu kolli għaddej dibattitu dwar l-informazzjoni jekk hux veru minnu li din qed tkun eh, preżentata l-konsumatur moċċar kif qed jifmuha il-konsumaturi. Smajna mill-kollegi eh, dwar l-aġir mhux ġust tal dawn it-trading partners. Huwa importanti għalhekk li din id-direttiva ma tirfiss fej fuq id direttiva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 fejn jolqot speċjalment persuni zvantagġati li li kunu jiddependu um, fuq ċertu kreditu u self, um, self per eżempju biex fej ma jaslux bil-paga Għalhekk hemm bżonn naraw li din id-direttiva tkun qed toħloq affarijiet leġittimi biex inkunu qegħdin insibu tarf dawk li nsejħulhom il-loan sharks, dawk il-entitajiet jew nies li selfu lil ċertu persuni u ċertu komunitajiet. Jiena għalt għajt ma' nis fil-Renju Unit li jaddu minn dawn l-esperjenzi U eh, dawn in-nies qalu li ma l-problemi verament li ltaqgħu magħhom biex imorru jisselfu l-flus. Għalhekk tajjeb li jkollna konsumaturi li jkunu informati tajjeb. Dawk li ma jkunux jinqabdu anki meta wet jitkellem fuq politika pubblika eh, hemm bżonn li naraw li il min jipprovdi il-krediti u s-self ikun qed jagħmel xogħlu tajjeb, in-nies ikunu mħarġa tajjeb kif fuq l-informazzjoni li jagħtu jagħtuma biex in-nies ikun jafu eżattament għal xi ġdieħlin. Ovvjament, wara li jkun hemm eh, hekk aħna nasbu f'regolament, l-awtoritajiet tal-Istat membri jkunu jridu jħadnu dawn il-prinċipji kollha. Jiena naħseb li bir-rapport se naslu tajjeb wis għalhekk. Issa nista' Eh, minn nitlob is-Sinjura Xitoska mill-Kummissjoni li tina l-kummenti tagħha. Tgħidilna ftit fix qiegħda l-Kummissjoni f'din ir-reviżjoni. U mbagħad nisimgħu il-minanti Sinjura Konellengen biex nikkonkludu dan is-suġġett. Sinjura tal-Kummissjoni, Iva, l-ewwel net jekk tippermettuli nixtieq li ngħidil nkellimkom b'mod ġenerali dwar kif qed tiġi qed tiffunzjona din id-direttiva fil-prattika u x'se nagħmlu issa x'imisli nagħmlu. Aħna naqblu magħkom mal-fatt li hemm problema kbira bl-implementazzjoni u l-infurzar tad-direttiva. Sinjura Colin Langen tkellmet dwar il-problema ta' l-sweep issa qegħdin nagħmlu studju tas-suq wasalna f'nofs triq. U nafu irnexxilna nsibu fejn huma l-lakuni l-problemi u diġà ħadna ċertu passi. Antikom eżempju smajna li kien hemm problema bil-regoli armonizzati biex wieħed ikun jista' jasal għal eh, jikkalkula il-rati annwali tal-imax. Tal Għalek, is-sena d-dila biddinna il-mod ta' kif naslu għal-kalkolu għaxem prodotti ġodda fis-suq li wkoll iridu jiġu inklużi fil-kalkolu u qabel ma konniex nagħmluhom. Għalhekk l-Istati membri għandhom sad l-aħħar din is-sena biex jimplementaw id din id-direttiva tal-Kummissjoni. Għanaraw xej kif se jiżvolġu l-affarijiet. Aħna dis-sena f'Mejju ippubblikajna linji gwida dwar l-applikazzjoni tal-kemm ehm, qed iqum mod komplut il-kreditu u anki l-APR nixtiequ li konna aktar informazzjoni fuq dawn iż-żewġ affarijiet xan ikun jista' jgħid l-awtoritajiet tal-pajjiż differenti biex eh, eh, anki ikollhom fidejhom u jużaw dawn il-linji gwida. Għas-sena d-dieħla nixtiequ nizviluppaw ehm, namlu xi kampanja ta' ehm, formazzjoni edukattiva dwar dan is-suġġett u l-implementazzjoni tad direttiva. Kampanja edukattiva f'xi żewġ stati membri fuq il-punti li aħna naħsbu li huma l-iktar dajfa. Kif naraw fl-artiklu 27 ta' direttiva, aħna ovvjament konformita dan se nagħmlu rapport tagħna fuq il-mod ta' kif qed tiffunzjona d-direttiva speċjalment fil-punti li semmi dan l-artiklu ġifiri il-perċentualitajiet it threshold u l-użu mill-istati membri kunu nistaw natu stampa iktar kompluta ta' kif qed jiffunzjona il-su anki xinu għall-ambitu tal-bejħ cross-border mhux faċli li wieħed jispeċifika x'inhuwa lan tal-self cross border għax il-konsumaturi qasbi ikunu jafu jekk min qed jagħti s-self ux il-bank nazzjon tagħhom f'pajjiżhom imma għandu xi isem ieħor jew inkella x'entità bankarja li tkun qed topera minn pajjiż ieħor. Għalissa ma narawx li rridu nbidlu l-affarijiet u ma nix moħna li nbidlu direttiva għax għadu kmini wisq. Fċertu stati membri għaddew biss sena u nof sentej minn mindu daħlet fis seħ direttiva lek u għed aħna tinsibu diffiċli ħafna li inkejlu riżultati għax ma tanċem, kelli ċert irċevejt jiena tuli mistoqsijiet preċiżi li għalihom issa se nirrispondi. L-ewwel net dwar l-emenda numru 17. Din l-emenda titratta l-ispejjeż meta xi ħadd ikun qed jirtira mill-ftehim tas self. Fl-artiklu 14 joħroġ ċar 14-3 ta' direttiva li l-uniku talba tal krediter ikun l-ammont li ikun diġa inata u um, l-accruals kollha sa dak iż-żmien mbagħad għalhekk il-commissions u charges anzi dak li ma jistax jiġi um, imħallas lura huma il- Eh, il-fees jew il-charges li su l autorita li tkun qed tagħmel is-self. Imma il-konsumatur għandu jirċievi ħlas lura ta' kull charge, charge um, oħra fil-artiklu 30 insibu li min qed jissellef mandux ibati xi forma ta' multa meta jirtira mill-kuntratt Kena minn saqsini u koll fuq informazzjoni aħjar f'dan il-self cross-border. U il-fat li min se jissellef għandu jkun intis jaf eżattament se jkun jiġri meta jkun hemm self f'munita barranija jew inkella l-indexation tar-rati tal-kambju. Din l-informazzjoni hija neċessarja imma ir-riskju, l-ispjega tar-riskju għat ma jista' jiġi garantit 100% għax riskju minnu fih ma wieħed ma jkunx jista' jipprevedi kif l-affarijiet se jmorru. Imma l-konsumatur għandu min ikun se jsellef għandu jispjega eżattament x'inhuma ir-riskji ma nafx jekk jiena eh, rispondejċ għal eh, mistoqsijiet li saru li kollha ma daw ma noti li ħadd sissa. Ġifieri għaw xi mistoqsijiet oħra li tixtiequ tpoġġu lil kummissjoni jew kellha li forsi ma smajtix risposta lihom? Le, sinjura, naħseb irrispondejt għal kulħadd. Tista tgħidilna ftit issa ftit fi żmien fl-iskadenzi anke tal-istudju tagħkom u forsi tgħidilna meta se taħsbu li għandha sir reviżjoni tad-direttiva. Aħna ħankunu qegħdin noħorġu rapport li jkopri r-riżultati tal-istudji kif ukoll tal-, -istudji, kontrolli ta' trasposizzjoni tagħna li għamilna breqqa kbira dwar l-implementazzjoni tad direttiva fl-Istati membri kollha dan se jsir sa Mejju tas-sena d-dieħla hekk kif hemm f'artiklu 27 tad-direttiva. Ovvjament aħna ħankun naqdin nagħmlu l-istudji interni kollha tagħna dan ir-rapport. Tajjeb, prosad grazzi ħafna diskussjoni u klifferm. Sinjura Kollanga tixtieq Tajt xi ħaġa tikkonkludi. Fil-qosor għal darboħra min-naħa tiegħi kuntenta tassew b'dak li smajt min-naħa tal-Kummissjoni dwar l-emenda numru 17. Aħna hekk fimnieħ ukoll artiklu 14 taqsima 3 dak li qed fil-Renjoniet mhux daqshekk konformi ma' direttiva messa forsi fin xi aħjar sitwazzjoni Fil-gwar ta' sistema ta' informazzjoni aħna bla dubju nistgħu naħseb naċċettaw l-emenda tas Sur Busoj. Ovvjament hemm bżonn niddiskutu daqsxejn iktar il-ħaġa fil-ġimgħat li ġejjin, imma naħseb illi il-rapport għaddu jgħaddi suppost maġġoranza tajba minn votazzjoni. Mikrofon għal-President. We're going to vote. Tajab, mela ħna ħankunu għadin nivvotaw fil-Komitat fil-11 ta' Ottubru un-bat ħa nikonsidru l-emendi fl-10 ta' Ottubru għanna l-opinjoni mill-Komitat jivan għanna opinjoni mill-ikon u koll. Ġifri għanna opinjoni x'nikkonsidraw ukoll, mbagħad il-votazzjoni fil-plenarja ħassir f'Novembru. Għalhekk Bla dubju kummissjoni għandhom ċans tajjeb biex jagħtu l-kontribut tagħhom għar-reviżjoni u aħna Nistennew li konna wkoll opinjoni oħra ma tajtuna l-ewwel rapport u forsi direttiva emendata wkoll fl-2013. Grazzi mela beknar u x-xogħol. Għallejla ħaniltaqgħu fid-disa għada fil-ħodu għall-ewwel riviżjoni tagħna tal-emenda fuq ix-xiri pubbliku. Għanna wkoll smieħ mal esperti mill-10 u nofsa nofsinhar fuq l infursar tal-direttiva tal-posting of workers bat mill-2000 mill-nofsija meħdax nofsa nofsinhar għandna diskussjoni bat għandna il-rapport ta' Sur Ġakowski u rapporti ħolwar nofsinhar dwar il-kwalifiki. il kwalifiki Iġifiri, grazzi l kulħadd, grazzi l-kull minn segwina fuq l-internet il-laqa ġurnata.